welcome everybody. If you could take your seat. Merba, Signori, jekk tistaw sibu postkom, naf illi se jaslu membri oħrajn, mux dejjem faċli illi wieħed jasal fi Brussell uh, eh, mill pajjiżi iktar imbeda fl-Unjoni Ewropea. Nibdew bil-adozzjoni tal-agenda, nista' nassumi li l-agenda issa ġiet adottata, ebdoġezzjoni tajjeb wisq U issa naddu għat-tieni punt jiġifieri il- il- um, l-avvizi tal-President fuq il-files ta' kodeċizjoni wara il-vot fuq il-13 ta' april fuq il-rapport tal-emenda ta' direttiva 9 ta' Eh, disa tal-Komunità Ewropea, tal-Parlament Ewropew u l-Kunsil fuq il-skemi ta' kompensa l-investituri. Il-rapporter għal li se jibda negozjati għal ftejim potenzjali wara l-ewel għarri fuq dan il-fajli u parti mill-prioritajiet ta' dan il-Komitat. Skont il-proċeduri ta' soltu, il-mandat ta' negozjati se jkun il-rapport kif ġi votat f'dan il-Komitat, il il komitat u it-tim tan negozjati se jkun sistemi ċer, il-rapporter u il-shadow rapporters kif eh, jiġri is-soltu f'dan il-komitat. Umbat it-triologu informali fuq il-short selling tal-14 ta' april il-tim ta' negozjar eh, tal-ikon talab triologu informali mal-presidenza Ungheriża sabiex jiddiskutu il-passi proċedurali li jmiss fin-negozjati sabiex ikun hemm forsi bil wara l-ewwel qari il tim ta' negozjati tal-dan il-kumitat qablu illi jistennew sal-laqa ta' 17 ta' Mejju tal-Ekofin sabiex il-presidenza tkun tista tasal salal qbil fil-Kunsill u mbagħad tlaqqa triologu li jmiss fit-23 ta' Mejju. Ovvjament imbagħad jekk ma jkunx hemm ftehim nkunu nistgħu nieħdu passi oħrajn li ngħidilkom fuqhom eventwalment fuq il-governanza, il-pakket ta' governanza ekonomika u eh, il-riżultat tal-laqa ta' triologu tal-20 ta' april ta' din is-sena. Eh, spiegajt il-Konsill il-mandat li nata mill-Komitat il-rapporter il shadow rapporters għalu li s proposti se jkunu indirizzati bħala pakket wieħed barra minnek int għalli li l-Konsil irid ikun kreattiv meta jfitter soluzzjonijiet u kompromessi u mistenni li l-Konsil jieħu l-ewwel pass fuq ċerti punti il-Konsill u l-Kommissjoni saħqu fuq l-importanza tal-proposti leġislattivi u esprimew l-impen tagħhom biex jaħdmu sfiq biex isibu kompromess mal-Parlament Ewropew. Il-partijiet kollha qablu li jibdew id-diskussjonijiet sostantivi fuq kwistjonijiet orizzontali fil-laqa li jmiss u l-laqa ta' triologu li jmiss se ssir għada 3 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu sa' nofsinhar. Mbagħad it-tieni laqa ssir l-erba' 4 ta' Mejju mid-3 sa' 6 ta' wara nofsinhar. Dawk kienu l-avviżi dwar it-triologi li huma dejjin bħalissa U sa huwa pjaċir kbir tiegħi illi ngħaddi għal tielet punt ġifieri smih pubbliku ma' Mervyn King u Andrea Enria, viċi presidenti tal-Bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku dana qed issir skont l-artiklu 5-4 tar-regolament u il-Viċi Presidenti tal-Bord Ewropew għal riskju sistemiku se jispjegaw kif se jbetqu d-mirijiet tagħhom taħt dan ir-regolament. Aħna se naħdmu hekk l-ewwel se jkun hemm il-kummenti ta' ftuħ minn l-ewwel Viċi President Mervyn King għal ħames minuti u mbagħad kummenti ta' introduzzjoni mit-tieni Viċi President Is-sur Enri għal ħames minuti oħra u mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet tlieta lis-sur King u mbagħad tlieta lis-sur Enria u nibqgħu għaddejjin hekk jiġifieri eh, il-proċess huwa dak ta' dialogu monetarju tas-soltu nishtiq infakkar lill membri li jekk intom iddumu iktar minn minuta tagħmlu l-mistoqsija tagħkom ikunhom inqas inħasħin għal tweġibiet jiġifieri tamlux mistoqsijiet twal li huwa impossibbli li wieħed iweġibhom fil-ħin allokat. Jekk eh, tamlu hekk naħseb eh, illi mbagħad tistaqkom tistennew li l-mistoqsijiet tagħkom ma jitwiġbux kollha. Hekk mela issa nista' nagħti merħba lis-Sur King għandek il-mikrofonu għal ħames minuti. Signora President, membri tal-komitat, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nil-taqa ma'kom il-lum barra nofsinar u li namel dawn il-kommenti fil-qosor. Il-krizi bankarja u finanzjarja ta' dan l axar kella impatt ħażin ħafna fuq l-ekonomija Ewropea. L-output totali huwa madwar 5 sa 10% inqas dak li fejn li kella tkun kieku l-output kompla biex xejra li kien qed isegwi qabel il-kriżi u għatem bżonn ta' ħafna xogħol biex il-ħsara li saret issewwa riforma tas-sistema finanzjarja, l-istruttura tagħha u regolamenti dwarha huwa essenzjali jekk aħna rridu nevitaw kriżi oħra settur effiċjenti u kompetittiv finanzjarju huwa ingredient essenzjali ta' ekonomija li tirnexxi. Ma waħda mill-lezzjonijiet li tallimna mill-kriżi huwa li il-balance sheet ta' sistema bankarja eh, eh, espandiet sa tali punti li saret iktar fraġlu waslet għal iktar volatilità tal-ekonomija reali Għalek, wieħed mill-għanijiet tal-BERS, Board Ewropew għal Riskju Sistemiku, għalli jħares l lin mill-istituzzjonijiet individwali u jħares lejn is-sistema kollha kemmi. Eh, l esrb ħaxi passi importanti il-Bord eh, Ġenerali Diġal għadar btejn din is-sena u se jirġa' jiltaqa' ix-xahar id-dieħel steering committee li jina namel parti minnu twaqaf u qed imexxi xol xogħol illi se jkun ippreżentat lil board biex eh, jgħin b'dan ix-xogħol il-kumitat tekniku li għat il-pariri diġa jgħat jaħdem u diġa nħatru l-membri tal-kumitat xjentifiku. Tawi għat ħares il-qoddim naraw li li jessarbi għandu tlet sfidi ewlenin qoddimu l-ewel li is u jagħmel jekk ikun xira uh, eh, twissijiet u rakkomandazzjonijiet. Għatem ħafna riski għall-irkupru ta' l-ekonomija Ewropea, il-krizi ta' d-dejn sovran u eh, l-izbilanċi assoċjati fiħdan l-ekonomija Ewropea u eh, il-talbiet insostenibli li waslu li ħarġu mill-interessi baxxi ħafna, rati ta' interessi ħafna. Jiena ottimist li l-ISOB mhux se jaħrab minn dawn il-problemi u jiena laqtuni e, e, l-impenji li ħadu ħafna minn dawk li faslu il-politiki li aħna rajna dal-impenn ħafna mill-laqat li kena sissa l istrumenti politiki tal-ISOB jridu jkunu definiti u koll. Peress li ISOB e mandux setat vinkolanti, l-analizi u eh, l-argumenti li ressa irridu jkunu tal-ola standards jekk il-prinċipju ta' jew konform, eh, tkun konformi jew inkella tispiega se jagħti il-frott tiegħu. Imma madana kollu huwa xorta importanti illi li jessobi ma jkunx imxekkel wis fir rakkomandazzjonijiet li jgħamil, imxekkel mal-awtoritajiet nazzjonali bħal pereżempju taħt il-regolament tal-rekwiziti tal-kapital, ammonizzazzjoni massima mhux biss tillimita il-buffers kontroċikliċi li jistaw ikunu imposti imma jillimita wkoll in-numru ta' strumenti li ikun jista' disponi minnhom li SAB. F'ċerti sitwazzjonijiet, eh, kaxxa tal-oda daqshekk limitata tista' tkun jew dajfa wis jew ristretta wis biex Eh, nevitaw li kunem zieda fil-riski jew inkella fil-leverage ma jkunx ma tkunx ħada tajba jekk entità Ewropea waħda twaqqaf fil-entità oħra milli tagħmel dak li nħolqod biex tagħmel li jessabi mbagħad ikollu kolli koopera mill-qrib mat tlet awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej u il-kollega tiegħi Andrea Enria se jitkellem iktar dwar dan. Jena rrid nikkonkludi billi ngħid li fir-rol tiegħi ta' Viċi President tal-ISAB jiena impenjat bisħiħ biex nara x'inhuma r-riski għall-istabilità finanzjarja Ewropea u iktar minn hekk illi nieħu azzjoni. U jiena llum nisab lest hawnhekk illi inwieġeb il-mistoqsijiet illi intom jista' jkollkom dwar il-ħidma li twet i wetta li jessobi. Grazzi. Grazzi ħafna. Proset ma tkellimx fit-tul wis u issa ngħaddu għal kellim li jmiss is-sur Andrea Enria illi naħseb xeba jarani għaliex naħseb hija ir raba darba li qed niltaqgħu uh, eh, 50 Andrea, fidejk. Eh, appear before this committee in my capacity as vice. Signora President, membri onorevoli, na verament kontent li jett nider u dim dan il-Komitat l-lum fil-kapacità tijaj palattini viċi President tal-ISRB. Palma ir-rwol tiegħi, la darba r-rwol tiegħi ġej mill-pożizzjoni tiegħi tal-President tal-Kumitat Konġunt, jiena ħanifoka il-kummenti tiegħi fuq il-bżonn li nassiguraw li supervizjoni mikroprudenziali u makroprudenzjali jimxu flimkien mod tajjeb. Lezzjoni li ħadna mill-kriżi hija li eh, oversight makroprudenzjali ma kienx biżejjed biex nidentifikaw sorsi ġodda ta' riskju sistemiku. Mela, sissa Il-oversight makroprudenzjali sissa ma benefikax bizzejiet mill-input mill-supervizjoni. Fl-Unjoni Ewropea eh, ġabra ta' data kemm regolari u kemm modok saret fil-passat bl-appoġġ ta' supervizjoni bankarji. Jista' jsir iżjed fuq il-ġabra ta' data iżda sempliċiment li wieħed jgħaddi d-data mhux biżejjed L-analiżi makroprudenzjali għandha wkoll isserra fuq l-input supervizjorju minn isfel għal fuq li jinġabar permezz tal-evalwazzjoni tar-riskju ordinarju tal-istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll eh, evalwazzjonijiet supervizjorju li ġejjin mill-eżaminazzjoni tal-post kif ukoll forum oħra ta' reviżjonijiet prudenzjali ta' istituzzjonijiet finanzjarji. Reċentement il-kollegi ta' supervizuri ġew involuti fir-reviżjonijiet ta' riski billi ġabru informazzjoni li jinġabret mill-proċess eh, ta' evalwazzjoni evaluazzjoni revizjoni supervizorja, l-SREP. Iżda għanna progress x'namlu sabiex dan l-input ikun tajjeb għall analizi makroprudenzjali biex nassiguraw analizi integrata tal-vulnerabilitajiet għal stabilità finanzjarja. L-ISFS, ġifiri sistema l-ġdida Ewropea fuq Supervizjoni finanzjarja, tindirizza din il-kwistjoni. Il-kompożizzjoni l-analizi ċfiri regolari tal riskju l-vulnerabilitajiet permezz ta' valwazzjonijiet regolari tal-riskju settorjali cross trans settorjali. U kif ukoll rridu namlu l-stress test eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. Hemm dispożizzjoni ċari fil-post biex nassiguraw skambju tajjeb ta' informazzjoni konfidenzjali. U la darba jkun hemm talba b'raġuni ċari jista' jkun hemm kol skambju ma' istituzzjonijiet individwali li nqasmu mal-ISRB. Issa ċertu istituzzjonijiet finanzjari forsi m'għandhomx il-perspettiva makroprudenzjali li tassigura li l-input tajjeb jingħata, minna l-oħra talbiet għall informazzjoni supervizjoni forsi hija żejda għal proċess supervizjoni u tispiċċa taħt l-impressjoni l-analiżi makroprudenzjali tispiċċa ta' ikolla tilwim ma' supervizjonijiet ordinarji ta' ma' l-attivitajiet ordinarji ta' supervizjoni mhux tgħinhom. it nuqqas. Manna l-ebda mod kif nassiguraw li ittieħdet azzjoni ta' politika biex nassiguraw l-attivitajiet eh, biex eh, li għajmu dawn it-ħassib eh, naqqasnihom kif kien hemm bżonn. Kif ukoll f'dan il-każ is-setting ġdid istituzzjonali jagħti l-aħjar risposta. Jiġifieri, li tistabili l-regolamenti li jistabilixu li sas u li SRB jaraw li kunem segwitu, mekanizmu ta' segwitu għal dawn l-avvizu rakkomandazzjoni tal-ISRB. U Il-ESAs għandhom rwol importanti biex jagħmlu supervizjoni ta' risposti u jagħmlu monitoraġġ tal-progress. Li nassiguraw interazzjoni tajba bejn il-makroprudenzjali u l-mikroprudenzjali ħatkun eh, ħaġa ta' sfida. L-involviment ta' superviżuri fid-deċiżjoni ta' politika kif ukoll l-appoġġ tagħhom għal teddidiet u l-avviżi u rakkomandazzjoni tal-ISRB għal jkunu essenzjali biex nassiguraw li jkun hemm azzjoni ta' follow-up li titieħed li tingħata priorità u li tasal għal infurzar effettiv fl-azzjonijiet ta' supervizjoni ta' kuljum. Iżda jista' jkun hemm każijiet fejn dawk li qed jingħataw dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux jixtiequ jaġixxu. U l-isfida hija li l-mekkaniżmi li jew wieħed jaġixxi jew jispjega jaħdmu mod effettiv u li il-pressjoni li tinħoloq mill-pari u meta jkun hemm bżonn tinħoloq ukoll mill-stqarrijiet eh, pubbliċi. Issa u din ħajkollha rwol importanti. Tielet noqqas li ħajkollu jindirizza il-qafas istituzzjonali ġdid huwa il-bini ta' riskju sistemiku barra mill qasam regolat. U dan huwa għan maqsum bejn makroprudenzjali u mikroprudenzjali u għanna bżon li naħdmu fl-imkien. F'dan il-kas ukoll li SRB u li SAs ħaj jiffaċċaw sfidi sinifikattivi l-disponibilità ta' data jew l-ewwel sfida u tista' tkun limitata u l-supervizuri jistgħu forsi ma tantx jgħinu daqshekk. Iżda, irridu nkunu nistgħu nestendu l-ambitu ta' regolazzjoni biex ikunu nistgħu ndaħlu istituzzjonijiet ġodda. Minbarra dan, innovazzjoni finanzjarji tista' taġeb tal-imot l istensjoni tal-kopertura regolatorja tista' ssir meta riski diġà għaddew għal żona oħra. Jiġifieri, il-funzjonament effettiv tal-supervizjoni makroprudenzjali hija xi ħaġa ewlenija u għandna bżonn naħdmu sew mal-funzjonijiet supervizjoni u jiena nara li id-dmirijiet tiegħi bħala tieni viċi president tal u huma marbuta ma' dan u rridu nassiguraw li kollox imur kif suppost u li nindirizzaw tajjeb l-isfidi kollha li għandna. Grazzi. Grazzi ħafna mxejtu mal-ħin jiġifieri bdejna nikoperaw tajjeb mill-bidunet. Issa naddu għal mistoqsijiet għandkom minuta għal kull mistoqsija u erba minuti għal tweġibiet. L-ewwel mistoqsija għannom tal-PPE hija Mr. Jean-Paul Gozes. Grazzi, Signora President, eh, Signori Vice Presidenti, l-ewel net nishtiq natikom merħba għalix dini għall-ewel darba illi intom edin eh, tiġu għawnek tamlu dan il-sangrifiċu u tiġu titkelmu maħna deputati Ewropej, twiġbu għal-missoqsijiet tana u jena eh, nittama li sibuhom rilevanti. rilevanti Naħseb illi f'dak illi għadkom kif spiegajtu, ġifiri dispozizjoniet regolamentari u il-nuqqassijiet illi rridu nsibu rimedju għalihom fis-snin li ġejjin, il-mistoqsija sempliċi li rrid nagħmel huwa jekk intom taħsbux li għandkom il-mezzi meħtieġa bħala kompetenti risorsi umani, budgetari biex tamlu dak illi għadkom kif għattu li se tamlu. Grazzi. Mervin, when you're ready. Mervin, meta tritint? Well, merci pour cette question. If I'm, I'll respond in English. Grazzi għal dik il-mistoqsijek, ma importax nitkellem bl-Inglis, inwiġbek bl-Inglis għal ixtikija il-lingwa eh, uffiċjali tal-ISOB u naf li kollegi tiegħi kunu qegħdin jisimgħu eh, dak li qed ngħid. Jiena naħseb li iva għandna r-riżorsi biżejjed l-isfida li jiffaċċja li ISOB mhux mux tant eh, il-rizorsi il għad dispozizjoni tijaw, għanna segretarjat għawi ta' 25 persuna, għanna rizorsi kolla tal-Banek Ċentrali Nazjonali kolla, entitajiet kompetenti kolla u l-viċijiet u koll. Imma l-sfida l-kbira fil-fema tijaj u dinja l-sfida li tifaċa supervizjoni kolla kemmi, huma propju il-ġudizzi illi jamlu il-nis, mish kwestjoni ta' loti ta' ħafna dettal, dana se namlu moħ imma fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni jekk aħna nagħmlux deċiżjonijiet tajbin eh, jiddependi mir-rieda, determinazzjoni u l-anaqnażi li nagħmlu jiġifieri il-kwalità tal-individwi li huma involuti fil-fema tiegħi, il-qawwa tal jessobi huwa propju li jaqgħad flimkien il-gvernaturi tal-Banek Ċentrali fl-Unjoni Ewropea il- eh, kapijiet inkarigati mill supervizjoni u dawn il-persuni kollha flimkien iridu jagħmlu ġudizzju ġudizzju komuni. Jekk aħna ma naslux biex nagħmlu ġudizzju xieraq, Naħseb illi dan jgħid ħafna dwar il-lażliet eh, forsi żbaljati li jkunu għamlu il-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-individwi li jkunu ħatru mejna għandi fiduċa, ġifiri nisħa illi mhix rizorsi li hija l-problema, mhumiex il-flus jew ir rizorsi umani, hija l-kwalità tal ġudizzi li jsiru u iktar minn hekk ir-rieda li wara li tittieħed deċiżjoni illi din id-deċiżjoni tinqaleb fazzjoni għanna bżon l-appoċ ta'kom għalix li jessab xi kultant eh, se jibda jagħmel affarijiet illi mhux se joġbu lil ħafna nies u għalhekk se jkollna bżonn l-appoċ ta' dan il-Parlament biex jagħtina dal-appoċ mal-pubbliku sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-problemi u eh, noħduha eh, kontra il, dawn l-entitajiet finanzjarji li għandhom għawa kbira fil-qasam tal-lobbying. Jean Paul, xtaqtaj ċaħġa oħra? Le, mela naddu għal mistoqsija li miss, imma millix qed naraw nek il-pervonx. Peter, titkellem int? Mela għannom tal-grupp S&D Peter Skinner. Grazzi ħafna. Sir King, Sir Enria, intom it-nejn nis li taħdmu fil-qasam tal-Banek hemm tliet awtoritajiet is-swieq eh, tal-assigurazzjoni, is-settur bankarju, segretarjat eh, huwa dominat ukoll minn ħafna nies tal-Bank Ċentrali Ewropew, 25 persuna fil-fatt aħna fil-parlament u ħafna eh, minnkom tafu li jiena naħdem ħafna fil-qasam tal-assigurazzjoni se nipretendu li intom tatu ħafna informazzjoni, informazzjoni li kollha taqsamma l-aggregate u l-prudenzjali, min se jirbaħ il-supervizuri prudenzjali jew il-dawk li jaħdmu fil-qasam tal-Banek Ċentrali. Se jkun hemm konflitti għandkom idea dwar kif dawn id-differenzi jistgħu jkunu risolvuti u ħsabtu eh, x'se jagħmel il-Kumitat Konġunt? Well, I don't see any, any likely conflict. Jiena minix qed nara li hemm potenzjal għal konflitt għaliex fil-firma tiegħi waħda mill-ikbar problemi li kellna qabel il-kriżi finanzjarja kienet propju l-fatt li l-politika monetarja kellha strument wieħed biss eh, biex tindirizza ħafna problemi eh, stabilità tal-prezzijiet u stabilità tas sistema finanzjarja kollha kemmi u ma sad ma fil-ħiġ tagħmilha waħda waqas mill-oħra minn dawn żewġ affarijiet eh, la offrit stabilità fil-prezzijiet u xejn, jiġifieri l-istrumenti makroprudenzjali li eh, se jkunu suġġetta rakkomandazzjonijiet tal ISOB se jkunu implementati mill-awtoritajiet nazzjonali huma addizzjoni li merħba biha għal l-istrumenti ta' politika li għandna u ma narax għalfejn għandu jkun hemm konflitt naħseb li qabel il-kriżi kieku Kien hemm sensiela ta' strumenti makroprudenzjali stajna eh, nilqaw kontra l-espansjoni tal-balance sheets tal-banek tal madwar l-Europa. U naħseb li f'dak għandi xaqsam l-assigurazzjoni, naħseb l-assigurazzjoni hija qasam kompletament differenti mill-banek. Mil Forsi jeżisti, eh, ikun jeżisti xi riskju sistemiku minn żmien għal żmien, imma huma eh, setturi differenti ħafna wieħed mill-ieħor, għalhekk ma narax xi konflitt ċar ħafna bejn dawn iż-żewġ oqsma. Hemm differenzi kbar bejn il-qasam bankarju u dak tal-assigurazzjoni u il-riski sistemiċi illi jistgħu joħolqu dawn iż-żewġ setturi. I think he asked about the joint committee. Do you want to li l-saqsejt fuq il-Kumitat Konġunt, le, għal-round li jmiss, u xek. Right, well, you have to remember that then for, for when we get to that. You're confusing the system here. Um, right. The... Iva, mela ċu tiftakar, xin kalla ħatħarbat il-sistema kolla. Issa ħanaddi l-kelma li Silvi Goulard fisem il-grupp Aldi. Merci, Madame la Grazie, Signora President nispera ma tiddejaq xek nitkellem bil-Franċis għalli xanki jekk il-lingwa ta' ħidma tal-ISRB huwa l inglis eh, imma rapporter hawnhekk huwa Franċis. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-aspett Ewropew tal-ħidma ta' meta aħna negozjajna mal-Kunsill Aħna kellna qudiemna eh, gvernijiet illi daħlu fit-test tal-Kummissjoni u taħt it-mexxija tas-Sur La Rosier ideja ta' klawzola ta' salvagwardja għal każijiet fejn jkun jidher li deċiżjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet Ewropej setgħu waslu għal xi stat eh, li ikollu eh, jieħu miżuri li jkollu inċidenza fuq il-budget issa aħna qed naraw illi qegħdin fi kriżi fejn is-sitwazzjoni tal-banek u tad-dejn sovran qegħdin komplu joħolqu l-problema li għadna qegħdin fija. Jekk intom minn min perspettiva sistemika taraw illi l-stress test qed jitlob illi jsir rikapitalizzazzjoni, x'tamlu allura bħala viċi presidenti tal-ISOB? Well, merci pour cette question. I think there are two answers. grazzi għal dik il-mistoqsija, jena naħseb li għandi żewġ tweġibiet għalja. L-ewwel net, ir-rwol tal-ESRB fl-stress tests meta dal-waqt li jessarbi issa ħajġi involut bisħiħ fil-revizjoni tal-pari sabiex aħna issa fil-laqalli mis tal-bord tagħna ħajkonna l-opinjonijiet tal-esperti tekniċi tal-jessarbi fuq it-stress tests. Umbat, Andrea, ħajħabbar il riżultati tal-istress test iżjed il-qoddim. Iżda li SRB ħajkolla tikkonsidra r-riżultati tal stress test meta tiġi biex tiddeċiedi jekk hemmx djufijiet fis-sistema finanzjarja. Iżda tieni parti tal-mistoqsija għandha x'taqsam ma' rikapitalizzazzjoni u jiena naħseb nistgħu diġà ngħidu u diġà qednija eh, f'waħda mill-konferenzi stampa ta' qabel tal-ISRB li jekk u ħanenfasizza l-kelma jekk ikun hemm bżonn li isir ir-rikapitalizzazzjoni ta' bank, l-autoritajiet nazzjonali rilevanti jridu jkunu lesti meta jkun hemm dak l-stress test jiġi mħabbar li jkollhom pjan ta' kif il-banek jew il-bank jew inkella l-autoritajiet nazzjonali ħajamlu din ir-rikapitalizzazzjoni. Din tkun importanti ħafna jekk l-stress test tidher mbagħad ikun hemm pawża twila bejn it tabira tal-riżultati u um sakemm joħroġ il-pjan biex nittrattaw eh, l-sfidi għal din ir-rekapitalizzazzjoni. Iżda kif dan isir ma jiddependix mill-ISRB din tiddependi minn kemm l-istituzzjoni u l-gvernijiet nazzjonali. Iżda bħala strateġija aħna diġa qedna li jekk ikun hemm stress test li jisir pubbliku fit-tieni nofs ta' Ġunju, F'dak l-istadju, l-autoritajiet nazzjonali kollha jridu jkunu lest li jagħmlu din ir-rikapitalizzazzjoni ta' kwalunkwe istituzzjoni li l-istress test fil-fatt tissuġġerixxi li hemm bżonn li ssir. U għandi kumment addizzjonali fuq l-istress tests. Ħafna drabi na iskom taħsbu li jew wieħed jgħaddi jew ma jgħaddix minn dan it-test. Iżda dawk li jagħmlu l-istress test huma li qegħdin jistaqsu dawn l mistoqsijiet ta' li kieku Iġviri, li kieku jkun hemm dak ix-xenarju, l-impatt xikun fuq firxa ta' istituzzjonijiet. U dan sabiex nkunu nistgħu nevalwaw il-vulnerabilità jew id-djufija jew fragilità ta' dawn l-istituzzjonijiet għal affarijiet li forsi jiġru. Aħna ma nafux jekk dan ix xenarju fil-fatt u jiġri, ma nistgħux ikunu nafu iva jew le, iġviri dawn it tess mhumiex wieħed jgħaddi jew ma jgħaddix, U istituzzjoni fil-fatt tgħaddi m'għandix tiġi konsidrata mill-gvernijiet u l-istituzzjonijiet bħala istituzzjoni nistgħu ninsewa għax hija sigura issa, u l-istess mod dawk l-istituzzjoni li ma jgħaddux mhumiex istituzzjonijiet li ma jgħaddux, imma forsi huma istituzzjonijiet li għandhom bżonn xi kapital u la darba jkollhom dak il-kapital kun jistgħu jkomplu biex qudiem. Iġbiri aħna rridu nikkonsidraw l-istress test bħala xi ħaġa regolari u parti kontinwa tal-mod kif naħdmu fl-Ewropa U jekk naħsbu fil- fil- fil- fil-mod ta' kif l-istituzzjoni tuma konfinali, forsi dan nistgħu naraw bħala mod kif nistgħu nistrattaw il-problema. Issa darba naraw il riżultati naraw is sensitivita u l-vulnerabilità ta' din l-istituzzjonijiet u dan ħalli nkun nistgħu naraw is-soluzzjonijiet kif ukoll biex ninformaw l-iswiq finanzjarji infushom. Grazzi. We now move on to a round of questions. Grazzi, issa ngħaddu għal round ta' mistoqsijiet għal Andrea. U l-ewwel mistoqsija għal darba oħra minn Ġan Poli u tixtieq tistenna. Illum qed nagħmel minn kollox, Sinjura President, jgħid is-Sur Gozes. Jien għandi mistoqsija oħra jistgħu jġibha jew is-Sur King jew anke s-Sur Enria. Issa, jiena nixtieq li tħarsu lura. Jekk, il-kumitat tagħkom, l-istituzzjoni tagħkom kien jeżisti sentejn ilu x'kien ibiddel per eżempju fil-kas ta' dejn sovran. Eh, eh, Mux mistoqsija faċli. Yes, thank you. Um, well, uh, I, I thought about what... Jena ħsibt dwar xkien xikun ġara fil-krizi kiku kienem dan setting il ġrid fil-post jinaħsib ta' iżjed minnaħa ta' supervizjoni milli milli SRB. Iżda il-pozizjoni il hija doppja. L-ewwel jina jiena nippretendi li kiku dan seħ kien ikonna il-possibilità li fil-fatt ikonna t twisijiet qabel twizijiet aktar bikrina għal per eżempju l-qasam ta' shadow banking il-żieda ta' riski barra il-qasam bankarju wkoll. Jiena niftakar ċertu diskussjonijiet fuq il-trasferimenti ta' riski ta' kreditu kif ukoll il-riski sistemiċi li jakkompanjaw dan ir-riski li ovvjament huma marbuta wkoll ma' l-attivitajiet li jagħmlu il-banek dwar is-sovranità U jina nemmen li l-evaluazzjoni f'dak iż-żmien kienet li bażikament setta forsi kien hemm konċentrament ta' konċentrazzjoni ta' riski, iżda aħna ma konniex konxi ta' dan. U mill-provi li għanna jista' jkun li forsi ir-riski infirxu b'mod aktar wiesa fl-ekonomija. U l-indikaturi kienu li forsi li s-sistema saret aktar rezistenti għax issa ir-riski ġew asma b'mod aktar wiesa. U aħna indunajna biss tar twis li ir-riski kunu konċentrati. U l-għonnet l-intelligence li l-ISRB setat forsi zviluppat, eh, forsi kiku ġabret aktar informazzjoni, forsi kiku talbet aktar eh, informazzjoni fuq il-riski ta' trasferiment ta' kreditu, forsi kienet tiddefinixxi il- eh, dan il-bini ta' riskju u l-konċentrazzjoni ta' riskju, ovvjament kienu jisiru t-twissijiet u rakkomandazzjonijiet biex dawn l-aspetti jimbidlu. Issa, possibilità oħra kienet li ovvjament najdu nħabru li hemm situazzjoni ta' emerġenza u din hija xi ħaġa li issa li SRB tista' titlob il-Kunsill li jħabbar. U ovvjament l-autoritajiet imbagħad jistgħu jieħdu deċiżjoni ta' emerġenza li mbagħad jiġu applikati fl-Unjoni Ewropea u l-istess jista' jsir minn naħa ta' supervizjoni. Għaldaqstant jiena naħseb li kooperazzjoni tajba bejn supervizjoni u l-funzjoni tal-Banek Ċentrali u li SRB tkun utli ħafna biex nidentifikaw sitwazzjoni ta' emerġenza li qed tiżviluppa nagħmluha ċara xejn jiġri u nitolbu l tittieħed azzjoni. F'dak il-każ jiena naħseb li kieku kien ikonna rispons aktar koordinat u bbażat fuq l-azzjoni għal din il-kriżi u din kienet kun ħaġa tajba, grazzi. Okay, uh, we've got a couple of questions I think that Mela għanna xi ftit xi żewġ mistoqsijiet kull wieħed biex u ġifieri darba mhux qed ittawlu forsi nistgħu naqbdu nirrisponduhom. Mela, Andrea, Peter Talbek dwar isaqsik dwar il-Kumitat Konġunt u x'irwol tara inti għal dan il-Kumitat Konġunt. Forsi tista' twieġeb? Iva, Grazzi. Jiena ġej minn esperjenza bankarja ovvjament, jiena għawek tini viċi president ehm, u għal daqsant s-sena diħla ħajkunu l-kollegi tijaj tal-ezma u l-ewpatu li ħajkunu għedin bil-edha minn floki. Issa, aħna fil-fat kena l-ewel laqa tal-Kumitat Konġunt il ġimali li għaddit. Aħna diġà tajna l-kontribuzzjoni tagħna sa ċertu punt għall-ewwel round ta' diskussjonijiet ta' riski u ta' veli tal-ISRB. B'rapport konġunt transettorjali bejn it-tlet awtoritajiet u għalkemm nista' ngħid li għalissa minix sodisfatt kompletament fuq kif saret l-evalwazzjoni ta' riskju fuq mod transsettorjali, jizda jina naħseb miexin fil-direzzjoni tajba. Għalissa għadna xorta wahda edin infaslu l-opinjonijiet settorjali, ma naħseb għanna nkunu aktar minn fuq għal-isfel, niddiskutu riski fuq livell ta' komitat konġunt. Umbat naraw kif għanna komplementaw din l-opinjoni ġenerali bil-perspettiva settorjali. Zan istanajt li aħna diġa għamilna ftit progress għawek u aħna qbilna eh, fl-ewwel laqa tal-komitat konġunt li għandu jkonna laqa tal-persuni li huma responsabbli għal dawn l-evalwazzjonijiet fl-awtoritajiet differenti sabiex ikunu jistgħu jkollhom proċess aktar effettiv meta jipproduċi dawn l-evalwazzjoni tar round li jmiss fil-laqat eh, tal-Bord tal tar-Riskju Sistemiku Ewropew. Grazzi ħafna, issa l-unika mistoqsija li tfaddan hija lil Mervyn King x'kienet tkun id-differenza sentejn ilu għal kriżi preżenti tad dejn sovran. Ġifi x'kienet tkun id-differenza li s-sir. Din hija xi ħaġa ħafna nuħet tkun jaf. Ċertament, qabel il-kriżi, kieku kien hemm li SRB, aħna kieku mu konni qed inħarsu lejn id-dejn sovran għaliex il-kriżi ħarġet minn mill-kriżi bankarja u ma ġietx Iġvi aħna kiku konna tinħarsu lejn il-qasam bankarju, kiku konna ninkwitaw dwar din l-espansjoni enormi tal-balance sheet tal-qasam bankarju b'mod partikolari. U bħalma qal an Andrea, il-bankarji ċentrali, supervizuri għamlu ħafna diskorsi dwar il-fat li kien hemm ċertu premja ta' riski li kienu baxxi wis, li kienet jittieħdu wis riski, li kien hemm wis eh, strumenti li qed jiġu eh, tikkettjati bħala AAA eh, u il-fatt li kien hemm leverage eċċessiv. Imma dawn id-diskorsi ma kellhom l-ebda impatt għaliex dawn id-diskorsi kienu skont klim li użajt pritki. Pritki li saru fil-qasam finanzjarju u ma stajna namlu xejjek u ma ma semawniex u ma ħadux il-pariri tagħna, ma kien hemm l-ebda prinċipju ta' jew tikkonforma jew tispjega. U jiena nħogos naħseb li li SRB kolla żewġ vantaġġi importanti fuq il-problemi li faċċaw il-bankarju supervizuri ta' dak iż-żmien. L-ewwel net li konna l-awtorità ta' entita fl-Ewropa kollha mal-Banek Ċentrali kollha u supervizuri li appoġġaw, ġifiri, u bl autorita li ta' din meta tajt isma għawek għaw riskju, jew kella isma għawek għaw rakkomandazzjoni għandkom tieħdu. U tini net li l-prinċipju ta' konforma jew spiega ta' tina l-opportunità li n-nis inġalwom, mux li ignoraw dak li najdu, iżda li jiddefendu eh, l-azzjonijiet tagħhom. L-autoritajiet nazzjonali, mux l-istituzzjoniet, ma l-autoritajiet irridu jispiegaw l-azzjonijiet. Jina naħseb li dan ikun titjib sinifikattiv, iżda fl-aħħar mill-aħħar irrid ngħid li dak li ħajkun importanti aktar minn kull oħra huwa l-ammont ta' impenn politiku biex ikun nistgħu niffaċċaw dawn il-problemi meta iż-żminijiet jidru li sejrin tajjeb. U waħda mill-problemi li aħna faċċajna fil-perjodu ta' qabel il-kriżi finanzjarja kien il-fatt li l-istampa, il-politiċi, anka l-parlamentari ħasbu li l-qasam finanzjarju kien sejjer tajjeb ħafna li kienem kien għaddej minn periodu ta' suċċess u ma maridaw, ma ridux jisimaw b'xi problemi li forsi kienu jeżistu jekk dan jikber iżejjed. Iġifieri meta li SRB issa tagħmel twissija jew rakkomandazzjoni ħajkonna bżonn l-appoġġ tal-Parlament Ewropew sabiex id-deċiżjoni titpoġġa fuq il-mejda u tittieħed b'serjetà sabiex blaqwa rida għax b'dan il-mod forsi nittieħdu b'serjetà mod li d-diskorsi tagħna qabel ma teħdux b'serjetà. Jiena naħseb li ħajkonna effett mhux ħassir b'mod immedjat, naħseb ħajgħaddu ftit snin qabel eh, ma jerġa' jkun hemm kriżi bankarja, għalkemm il-problemi li niffaċċaw fl-Ewropa huma problemi reali bħalissa. Iżda l-espansjoni tal-balance sheet mhix qed issir bl-istess mod ta' qabel il-kriżi, iżda issa huwa il-waqt li impoġġu fisseħ qafas sabiex nassiguraw li dawk il-problemi ma jerġgħux isiru. Grazzi ħafna, issa Pavosh. Merci Madame la Présidente. Grazzi, Signora President. Signori Vice President, jena nix għandi mistoqsija għas-Sur King. Ma forsi Sir Andrija jishtiq weġa pali għandi zewġ mistoqsijiet fil-fat l-ewwel. Permezz ta' twaqif ta' din l-istruttura l-ġdida aħna waqafna wkoll kumitat konsultattiv xjentifiku fejn eh, il-partijiet interessati kollha se jkunu eh, rappreżentati jew għandhom il-possibilità li jipparteċipaw fid-dibattitu x'qed tistennu intom mill-ħidma tagħhom? U kif timmaġinaw li dan il-kumitat jista' jistruttura ruħu, jorganizza ruħu biex jeleb l-influenza ta' atturi oħrajn li nafu li kultant uh, irnexxilhom eh, jagħmlu ħafna lobbying u joħolqu konflitti ta' interessi. U it-tieni mistoqsija hija li meta naraw kif Eh, issir is-supervizjoni, il-mod kif jiġu evalwat u analizzati r-riski, naraw illi huwa hija dejjem perspettiva tal-istabilità finanzjarja jew inkella wara l-libertà ħilsa eh, skużawni il- ċirkolazzjoni ħilsa tal-kapitali hemm dejjem dan ir-riskju ta' stabilità finanzjarja dejjem peressi li ma nistax noqgħod eh, nelabora wisni tagħmel li fimtu l-mistoqsija tiegħi ah, aħna se nillimitaw ruħna biss għabiex nissorveljaw l-istabilità finanzjarja f'dak li għandu xaqsam mal-mod kif jaħdmu il-swieq finanzjarji għaliex aħna nafu li l-istabilità ta' dawn is-swieq ma tiddependix biss minn dan l-element. Uh, Grazzi Pervanx, taf li dik il-mistoqsija kienet itwal minn minuta. Um, Well, on the, on, on I mean, of course, on, uh, uh on, uh, uh, on supervision. On... Mela, palma ta' fuq il-tisħiħ ta' supervizjoni fis-swieq tal-kapitali, Ovvjament, hemm din l-enfasi jizzat li insaħħu l-istabilità finanzjarja u tajjeb għaliex aħna rajna l-ħsara li jista' jkun hemm minn supervizjoni e, stretta fuq it-tkabbir. Mervin fil-fatt kienet tifakkar dan fl-introduzzjoni tiegħu. Għaldaqstant jiena naħseb li l-ewwel bżonn tagħna huwa li insewwu dan din il-parti ġifieri ta' tisħiħ ta' l-appoċ li jistajnata għall-istabilta finanzjarja. U grazzi għal-mistoqsija tijak. Għalix jina naħseb li kemm aħna u l-Parlament issa ħajkollu fil-fatt jaħdem mal-Kunsill biex l-ftehim internazzjonali jidħol fil-leġislazzjoni Ewropea, fil-fatt diġà sar ħafna azzjoni biex ikunu nistgħu insewu ir-regolamenti. U issa, xinu li zed punt importanti biex ikun nistaw insewu il-supervizjoni? X'kien sejr ħażin? X'mar ħażin waqt il-kriżi? U għawek kiena naħseb li rridu namlu sforz akbar Iżda jena nifhem fil-fatt il-punt tiegħek għax ovvjament aħna mhux qed nitkellmu fuq l istabilta finanzjarja, l swiet ta' kapital jintużaw għal skopijiet oħra. Iżda jena naħseb li fis-snin li għaddew aħna żviluppajna u dawn huwa parti mill-ESAs u l-ESRB l-aħjar prassi. L-aħjar prassi, per eżempju, għall-evalwazzjoni tal-impatt. Ġifiri, Jiena nippretendi li anka li SRB meta ħad toħroġ rakkomandazzjoni biex jittieħdu l-azzjonijiet għal politika regolatorja, per eżempju, ħa tipprova tevalwa wkoll l-impatt li dan jista' jkollu fuq it-tkabbir b'mod aktar ġenerali u fis sistema ekonomika b'mod aktar ġenerali. U l-ħidma kollha tal-ISRB mm, wieħed mill-komponenti ewlenin tal-ħidma tal-ISRB se tkun propju li li niġġieldu kontra il-kurrent. U dan ifisser ovvjament ukoll li sa ċertu punt irridu nkunu nistgħu naġixxu meta qegħdin jiżdiedu ir-riski. Partikolarment meta dawn ir-riski jimlew fil-parti ta' fuq ta' ċiklu tal-kreditu u dan jista' jagħtina eh, appoġġ aħjar għad kabbir fuq medda twila ta' żmien. Issa fuq il-Kumitat tal-Pariri Xjentifiku jiena naħseb li dan huwa importanti minħabba l-isforz li rridu nieħdu sabiex inkunu nistgħu nassiguraw li opinjonijiet indipendenti kif ukoll analiżi tajba ekonomika wkoll ikun qegħdin jappoġġaw il-ħidma tal-ISRB. U jiena personalment nippretendi ħafna affarijiet. Per eżempju, Martin Irving li inħatar bħala president, u għal-ewel president fil-fat, ta' dan il-Kumitat tal-Parir Xjentifiku semma wissa dwar ehm, ġviri il-pariri tiegħu kienu jkunu verament ta' valur kbir kiku kienu waslu qabel, kiku qabel kellna dawn it-tip ta' strutturi. Iġviri dak il-periodu ta' qabel il-krizi. U nistaw najdu li l-proċess biex nażlu l-membri ta' dan il-Kumitat Xjentifiku kien proċess twil u il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-ISRB u koll huwa wieħed sensittiv ħafna u importanti. Aħna kellna numru ta' applikazzjonijiet ta' kwalità għolja ħafna għal dawn il-pożizzjonijiet u l-akademiċi li ġew mażura mażula huma eh, tajbin ħafna fl-analiżi finanzjarja u f'qasam differenti, f'qosma differenti, għal daqsat jena nipretendi l-input li ħajjasal minn għandhom il-kontribuzzjoni tagħhom ħajkollhom valur kbir ħafna fix-xogħol tagħna, grazzi. Grazzi ħafna daw kienu żewġ mistoqsijiet u jiena naf li xi parti minnha kienet intenzjonata oriġinarjament għal Mervyn King, ġifier forsi tixtieq tajt xi ħaġa inti fuq din il-kwistjoni qabel ma naddu għal xi ħaġa oħra? Jiena m'għandix għalfejn tawwal. Din hija mistoqsija importanti ħafna Regulatory capture hija waħda mill-problemi li tiffaċċa kull sistema li tipprova tagħmel ġestjoni u tagħmel supervizjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji. U is-seta ta' dawk l-istituzzjonijiet u l-ġit li għandhom ifisser li din il-capture regolatorja xi ħaġa li rridu nagħtu importanza kbira. U għalhekk li dan il-Kumitat Xjentifiku tal-Panili u huwa format minn persuni li m'għandhomx interess u dan juri li l-analiżi tagħhom oġġettiva tista' tagħmel kontribuzzjoni. Jiena naf il-Martin li aktar minn 40 sena nafu kieku tajli kontajli s-sena li għaddiet li jina kon naħseb li huwa l-unika persuna li huwa verament l-aħjar wieħed eh, li jista' jkun il-president ta' dan il-kumitat, jina xorta kon nażel lilu għal ehm, brillanza akademika il-mod kif jifem il-banek, it-teżi tiegħu fuq is-sistema bankarja eh, tajt dak kollu li misna konna nafu fl-2007 kif ukoll l-integrità u jena naħseb li huwa kontribuzzjonijiet kbar xjati. Nisa fuq supervizjoni u fuq il-swieq tal-kapitali, nixtieq insemmi punt wieħed qasir. Jiena naħseb li huwa żball li inserħu żejjed fuq is-supervizjoni. Hemm limitazzjoni għas-supervizjoni umana. Jekk in-nies li mexxew is-Citibank f'New York ma femux ir-riski li kienu qegħdin jieħdu, huwa diffiċli ħafna li s-supervizuri tagħhom kienu jafu x'qed jagħmlu. Li rridu nagħmlu huwa li naraw li l-istruttura ta' kwistjonijiet eh, bankarju importanti daqs il-qafat ta' supervizjoni u rridu nassiguraw li sistema ta' bank, bank, sistema bankarja li teżisti tagħti l-inizjattivi l-inċentivi sabiex jaġixxu blaħjar mod ma tistax li pretendi li supervizjoni teleb e, struttura mhux difettuża u ma nkunux nistgħu niġġieldu kontra l-kurrent f'dan is-sens. Iva supervizjoni importanti ħafna, iżda mhijiex biżejjed, irridu naraw l-istruttura wkoll. Tajjeb, grazzi ħafna. Issa immorru lura għal-pjan oriġinali. Issa mistoqsija lil Andrea minn Silvi Gurnard. Grazzi, Sinjura President. Qabel, grazzi ħafna Sur King, grazzi għal-toġiba tiegħek għaliex kienet ċara ħafna u napprezza ħafna. Um... Je reviens vers vous. Ndur eh, bl-istess mistoqsija, jiġifieri rabta bejn il-kriżi fil qasams tal-dejn sovran u l-banek. Naħseb illi nkun qed ngħid dak li jaħsbu posta kollegi meta ngħid li aħna apprezzajna ħafna n mod kif intom ħadtu fidejkom l-istress test u tlabtu illi jkunu ħafna iktar eżiġenti milli kienu s-sena l-oħra. U li intom qegħdin tistennew min-naħa tal istati membri illi jittieħdu miżuri konkreti wara testijiet. Issa jiena nixtieq nkun naf kif se timxu meta jkollkom ir-riżultati fidejkom jifir lejn l-aħħar ta' Ġunju u li tkunu tistaw eh, taraw jiena nifhem dak li qal il-Gvernatur King illi m'hemm sitwazzjoni ta' iswet u għabja tem bżonn ta' approċċ ħafna iktar gradwali imma minkejja dan kollu sa fejn lesti li tmorrek jekk ikolkom impressjoni li ċerti stati membri, eh, eventualment anke dak li jsejħu l-istati membri kbar, eh, ma jkunux iridu illi Awtorità Ewropea tindaħal fil-kwistjonijiet ta' politika interna. Sa fejn se tmorru biex eh, tagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħkom? kolkom il-possibilità li tinvolvu l-parlament, ma kif taraw eh, x'se jsir wara dawn l-istress test, se jkun is-segwitu tagħhom. Thank you very much for, for, for the question. Well, the stress test... Grazie għafna għal din il-mistoqsija, ovvjament, l-stress test. Et <laughs> zomni l-impjenjat ħafna u qed nifoka fuq ħafna f'dawn il-ġranet. ġrat Għax issa qed nibdew nirċievu l-informazzjoni u bdejna nagħmlu reviżjoni tad-dejta qed analizzawa u jekk tippermettili l-erba' minuti li għandi nixtieq nati ftit informazzjoni għaliex issa aħna qegħdin nwaqfu tim ta' esperti esperti mill-EBA, esperti li ġejjin mill-autoritajiet nazzjonali, esperti li ġejjin mill-ESRB, esperti li ġejjin mill-ECB. E u taħt ftehim stret ta' konfidenzjalità dawn l-esperti ħajqodu bil-qeda madwar mejda l-aktar minn xar, ġviri anka sa' sitt ġimgħat jekk ikun hemm bżonn, sabiex jirrevedu ir-riżultati tal-banek individwali. Din hija xi ħaġa li qatt ma ġrat qabel, din hija l-ewwel darba fl-Ewropa li supervizuri jistaw jaraw, jikontrollaw, jisfidaw it-tweġibiet, l-informazzjoni li ġeja minn bank li hija taħt responsabilità ta' supervizur ieħor Iġveri din hija xi ħaġa, xi ħaġa kompletament ġdida. U aħna qegħdin niżviluppaw metodoloġija sabiex nassiguraw li dan il-proċess ta' reviżjoni tal-pari ħajati konsistenza fil-banek kemm jista' jkun, kif ukoll se jwassal riżultati kredibbli. Issa l-mistoqsija tiegħek hija din x'ħaj jiġri meta tbagħat dawn ir-riżultati jiġu publikati. u kif nistaw nassiguraw li nieħdu l-azzjoni. L-ewwel net, palma fakkart inti, aħna għamilna talba b'saħħitha l-istati membri biex jagħmlu dawn il-backstop measures, għaliex ovvjament aħna bħala supervizuri ma nistgħux nippubblikaw riżultati ta' bank li potenzjalment forsi eh, għandu eh, naqas ta' kapital jekk eh, ikun hemm dan xenarju ta' stress. Umbat li najdu li l-bank ma jistawx sibu il-fondi li hemm bżonn mill Eh, su u ħadd ma jista' jagħti il-fondi eh, il-bank u mbagħad ifalli mingħajr ma jkollu fil-fatt kriżi. Iġviri, aħna nfusna ħanoħol u kriżi li din mhix ħaġa aċċettabbli. Ġifieri dawn il-backstop measures għandna bżonnhom iridu jkunu hemm minn qabel tal-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-stress test aħna dak li pretendu huwa li il-bank mbagħad jaqbel mas supervizur mal-awtorità kompetenti, mal-awtorità kompetenti tas supervizjoni u jaqblu dwar pjan sabiex jagħmlu tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet li ġew enfasizzati li instabu fil-stress test. U għalkemm aħna għadna ma diskutejniex dan il-punt madwar il-mejda tagħna jiena nippjana li forsi nistgħu nagħtu ehm, perjodu ta' xi sitt xhur fejn nippretendu li jsiru azzjonijiet ta' rimedju. U jiena nippretendi wkoll li wara dawn is-sitt xhur jew inkella lejn l-aħħar tas-sena nistaw naraw li il-mejda tal-esperti jirrevedu eżattament x'azzjonijiet tihdu u li fil-fatt il pjaniet biex eh, tafu situazzjoni ikunu it-tihdu. Imbagħad jekk dan ma jsirx, imbagħad naraw eżattament li huma l-istrumenti li għandna fidejna sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li l-azzjoni tittieħed. Issa, jina l ewwel nemmen li aħna fil-fat għanna dawn l-istrumenti. Inti semmejt il-possibilità li nirreferu għal dan il-Kumitat u l-Parlament Ewropew. Iżda aħna nistaw noħorġu ċertu rakkomandazzjonijiet, hemm ħafna odot li aħna nistaw eh, nużaw Iżda jena naħseb li l-fat li aħna nippubblikaw riżultati u l-evalwazzjonijiet se tpoġġi pressjoni fuq il-banek. Aħna diġà minn issa naraw il-banek edin eh, eh, jippruvaw jiġbru l-kapital sabiex jassiguraw li meta riżultati tal-stress test ikunu pubblikati huma diġà ikollhom ikunu għamlu dak li kellhom jagħmlu biex ikunu jistgħu iħejju għal ħruġ ta' kapital ġdid. Iġviri għal darboħra din hija xi ħaġa importanti ħafna u suġġett importanti ħafna u nixtieq nenfasizza li naqbel ħafna ma' dak li qal Mervin għaliex din mhix sitwazzjoni ta' iswed fuq abjad, mhix tip ta' din it-tip ta' deċiżjoni. Inti tista' tagħmel dan l-eżerċizzju ta' supervizjoni u jista' jkun li meta tagħmlu mbagħad eh, tmur u dim il-bank, tmur għant il-bank u tinduna li hemm ċertu nuqqasijiet, ċertu problemi fil-proċessi tagħhom ta' ġestjoni ta' riskju u ta' modellar ta' riskju. U għalkemm dawn il-banek jista' jkunu għaddew it-test biex ngħidu hekk, xorta waħda trid tieħu azzjonijiet ta' supervizjoni biex jittaffi għal dawn id-djufijiet. U mbagħad minnaħa l-oħra jista' jkun li hemm ċertu banek li jkunu taħt il-livell iżda Peress li aħna qegħdin noħorġu benchmark stret ħafna fid-definizzjoni tal-core capital jista' jkun li dawn il-banek fil-fatt għandhom ammont li huwa kbir biżejjed ta' mandatory convertibles li huma strumenti kapitali għawin ħafna b'saħħithom ħafna, u mbagħad forsi jiddeċidu li fis-snin li ġejjin jagħmlu konverżjoni tagħhom u jista' jkun li din hija biżejjed ir-risposta tajba biżejjed għad-ġufijiet li ġew enfasizzati fl-istress stess. Jiġifieri jista' jkun li fl-aħħar mill-aħħar l-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu jkunu varjati biex wieħed jirnexxielu jiġbor il-kapital b'mod maġir ma sema aħna ħanamlu evalwazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet kollha ħafna. Grazzi ħafna, issa naddu għal morlura anzi għal mistoqsijiet għal Sur Mervyn King minant Sven Giggold, minant il-Partita Ħodor. Yeah, thanks a lot. And... Ja, grazzi ħafna u biex nejdelkom merħba, grazzi tal-li ġejtu għawek u nisperaw li konna da tip ta' skambju anke fil-futur. Jena għandi mistoqsija waħda ċentrali, ġifiri kif li bi li ħajkun inkluż fil-produzzjoni ta' xogħol minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea kif il-ħafna mill-leġizlazzjoni ta' swieq finanzjari kif din ħa torbot mal mal-makroprudenza u aħna napprezzaw illi eh, forsi eh, skużani Silvi dwar dan illi huwa hija mistoqsija kruċjali illi il-kwistjonijiet eh, makroprudenzjali jkunu inklużi fil-proposti ta' tfassil ta' liġi eh, jekk per eżempju tħarsu lejn self-responsabli. Għanna direttiva proposta ġdida fejn eh, fejn hemm self fil-suq tal-proprjetà qed naraw li din fil-fatt e, e, nuqqas ta' direttivi ta' leġislazzjoni wasal għal kriżi qabel. Allura kif ħajkonna proposti e, illi il-proposti tagħkom ħajkunu qed jimxu f'din id-direzzjoni u u l-proposta torbot ma' dan. Grazzi tal-mistaqsa tijak, ija, fil-fat li jasarbi ma ilu waqqaf għal ftit xhur u għadu mhux involut ma' leġislazzjoni. Nixtieq intik eżempju ċar biss fejn leġislazzjoni dwar regolazzjoni eh, ta' kapital tistam ta' fetwa jekk mhux ukoll twasal għar tfassil ta', ta liġi biex ikun hemm rakkomandazzjonijiet eh, makroprudenzjali. Dan huwa eżempju wieħed li ħna diskutejna u naħseb illi ħafna mm, fuq li SRB u ma konxi dwar dan. Ġviri li meta nkun nkunu l-esti namlu il-rakkomandazzjoni tagħna lil dawk li qed jagħmlu qed ifasslu liġijiet fuq livell Ewropew. Illi jew jew mingħajr ma jafu jew konxament jaffetwaw Irridu naraw illi minn punt di vista makroprudenzjali jekk hemm xi elementi ta' leġislazzjoni li ħajamlu dan il-proċess diffiċli jew kella ikun hemm elementi li mhumiex eh, mixtieqa Allura aħna nesprimu ruħna f'konferenzi, f'dikjarazzjonijiet pubbliċi eh, u ukoll eh, fil- meta jkun hawn il-president ta' tal-ISRB meta jiġi jżurkom jiġifieri b'mod regolari. Forsi biex impoġġja f'termini iktar konkreti b'mod sistematiku fħat tkunu intom konsultati wara illi għaddejtu l-komment ta'kom naħseb illi kun eh, verament xira illi l-Komissjoni tisma dak li għandkom xidejdu u ikun interessanti u koll jekk intom kelkom xlaqa mal-Komissjoni kif intom diskutejtu il- kif tistaw tiġu konsultati fil-futur u x'kien riżultat ta' ta' biex nejtek kollaborazzjoni iktar sistematiku bejnkom u l-Kummissjoni. Meta ikun hemm dawn il-kwistjonijiet naħseb illi aħna nduru lejn il-President u mbagħad u jiddialoga mal-Kummissjoni. Iżda u mhuwiex responsabbli għal regolamentazzjoni tal sfiq finanzjari. Jiena ma naħsibx li ehm, inkwetati li n-nies ma jafux x'jaħsbu. Iżda jien nixtieq ngħid li dak kollu li għandna xi ngħidu aħna ħanamluh ċar. Nixtieq ngħid li kien hemm eh, konferenza fejn eh, jiena u Andrea konna preżenti forsi tixtieq tgħid Andrea, eh nixtieq inżid illi regolazzjoni stabilita fl-ISRB eh, tindirizza l-possibilità illi aħna noħorġu eh, proposti, rakkomandazzjonijiet għal leġizlazzjoni l-Kummissjoni sissa għadna eh, ma rajniex forsi kif nirrevedu liġijiet illi illi naraw eh, jekk hemmx forsi bżonn li nattivaw fil-fatt din din l odda dispożizzjoni tagħna jista' jkun eħe illi rridu namlu reviżjoni ta' ta' proposti li jsejħu għal dan it-tip ta' input. Iżda id-dibattitu eh, huwa wieħed ehm, kruċjali ehm, u rigward ehm, il-pakket Ewropew ir-rwol tal-ISAS u kif ukoll tal-ISRB irridu naraw illi ikonna ikonna opinjoni komuni u naħseb illi dan din hija xaħġa li tikkonċernana. Jiena nemmen illi lodda edha u demmek biex toffri dawn it-tip ta' inputs u għatajp illi inti qed saqsi jekk aħna m'għandniex mod strutturat f'każijiet bħal dawn dan għadu ma pero però naħseb illi medda medja ta' żmien zguri li ħajkun hemm input eh, fil tal tal-kwistjonijiet tal makroprudenzjali eh, fil-leġizzazzjoni ta' swieq finanzjari. Grazzi ħafna u issam il-mistoqsija li misal Case Winburn tal-ECR. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi tal-li ġejtu eh, tal-żewċ rappresentanti tal-ICBR. Nixtieq ngħid illi f'rapport li sar tal-aħħar rigward shadow banking, rapport tal-ICB li tkellem fuq ukoll l-intermedjazzjoni fuq attivitajiet ġol ġo sistema u li l-in mis sistema hemm fil-fatt hemm ċertu naqasijiet fil-settur tal-ġestjoni tal-riski. tal ġestjoni tal riski Em taraw taħseb taħsbu li hemm lokal zida, hemm ta' riskju fl-arbitrax ta' dawri ir-riski u rigward l-implementazzjoni ta' regolamenti ta' regolamentazzjoni tal-bankijiet. Naħseb illi hemm ċertu affarijiet illi għadhom mhumiex xar, allura intom minnaħa tagħkom, minnaħa tal biex x'taħsbu. Fil-fatt hemm Mkenna xaħat li jitkellem fuq dan fil-qali attendina jena u Andrea. ħajbi ġab Andrea fil fadwar dan. Il-kwestjoni ta' shadow banking hija waħda mill-kwistjonijiet illi tikkonċernana u għalhekk qed nitkellmu mal-Kumitat Xjentifiku għal-Pariri li qed jagħmel ix-xogħol għal SRB u ħanibdew xogħol tekniku f'dan is-settur żgur li l-iktar importanti l-ewwel huwa li niġbru l-informazzjoni dejta dwar shadow banking u kif għaddu kif eh, intqal mis-Sinjora President, eh, kien hemm eh, diġa, dan kien diġa diskuss għaliex shadow banking huwa settur verament varjat. Mhuwiex xi ħaġa li jiġi preżentat b'mod ehm, f'qafas ewlin waħdini. Naħseb illi ehm, illi naqbel miegħek illi x-xogħol l-importanti li jisir xogħol f'dan is-settur biex aħna flimkien ma' awtoritajiet supervizori oħra nevitaw eh, nevitaw eh, li kunem problemi. Naħseb illi eh, u dan huwa u l ma jistax ikun illi fis-settur ta' banking tal-banek ikollok l-element ta' shadowing. Naħseb illi għawek irridu nindirizzaw koll il-kussjoni ta' ta' trasferti ta', ta, ta likwidità kif ukoll ta' riski sistematiċi li lin mis sistema bankarja. Ma nistawx nibqgħu nserħu fuq sistema illi tħares lejn il-monitoraġġ tal-banek fis-settur innifsu irridu naraw x'riskiet jinbnew blilin mill-banek u naħseb jena hemm żewġ modiet biss eh, għall analiżi tekniku f'dan ir-rigward jiġifieri jew illi nġibu dak kollu eh, illi qed joħloq riskju eh, taħt kappa waħda jew inkella biex naraw illi dak li qed jiġġenera riski sistematiċi illi jiġu illi jkun hemm supervizjoni stretta tagħhom. Naħseb illi madux iż-żmien illi jkun hemm xi istituzzjonijiet għolja li forsi qed jikkawżaw riski sistematiċi, imma fil-fatt hemm ħafna istituzzjonijiet oħra illi permezz ta' mm, relazzjonijiet bejnietom qed joħolqu u jkontribwixxu kollha riski sistematiċi. Allura eh, naħseb illi qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija komplikata u hemm punti di vista differenti dwar ir-rwol tal-shadow banking huwa xogħol ehm, ibes, imma naħseb illi importanti li aħna bħala SRBin jieħdu ehm, inizjattiva u naraw fejn aħna ehm, setturi ta' ta' azzjoni tagħna. Grazzi ħafna il-mistoqsija li jmiss minnaħa ta' Philip Lambert eh, hija kolla l-Andrea. Le Pascal eh, Jena xtaqt namel żewġ mistoqsijiet ta' malajr l-ewwel dwar it-test fuq il-prodotti derivati li Bernard Langen huwa rapporter fuq. Intom se tieħdu pożizzjoni bħala ESRB dwar il-mod kif it-test, anzi dispożizzjonijiet li rigwardaw l-analiżi ta' riskju sistemiku fil-ħolqien ta' eh, kumpens, intom se tieħdu pożizzjoni eh, mal-pubbliku biex tesprimu xewqa sabiex ikun hemm l-aħjar arkitettura possibbli għal dak li huma li huma kompensi dawk pereżempju illi eh, ma jħallux illi dawn il Eh, il-kompensi li jagħmlu kompetizzjoni wieħed lil ieħor kwalità tal-kollateral u, eh, u l-ammont li se jkun meħtieġ. Intom se taħdmu b'mod speċifiku fuq dan id-dossier mistoqsija oħra dwar il-livell tal-leverage globali fuq l-ekonomija, kultant inħu l-impressjoni li jintom għed titkelmu pal-li kiku diġa konna naqqasna il-livell globali ta' leverage fuq l-ekonomija, imma meta jena nħares per eżempju l-kas ta' Franza, il-livell ta' dejn privat għadu qed jistiet u jola Għallek, aħna maħniex edin naħdmu biex nevitaw krizi oħra fil-ġejjeni, imma biex ninsolvu problemi ta' dejn privat eżagġerat u xinu ma' politiki li edin taħdmu fuqkom intom biex tnaqsu dan il-livell eh, ta' dejn privat b'mod ta' malar kemm jista' jkun imma minnar ma toħol u ktar kaos. Andrea, do you want to answer? Andrea, tixtieq tweġeb l-mistoqsija? Uh, well, uh, on your first question. Eh, rigward l-ewwel mistoqsija fuq derivativi, jekk fimt tajjeb dwar test leġizlativ fuq eh, mekanizmu ta' kumpens, eh, naf li hemm ħafna xogħol li qed isir mm, minnaħa ta' l-OTC u kol inċentivi regolatori kif ukoll żvilupp illi inaqqas ir-riskju sistematiku. Ġifiri hemm inizjattivi li huma fil-proċess dwar riski sistematiċi U aħna minna ħatana importanti li bħala li sarbi nieħdu stent tagħna u u niddiskutu wkoll dwar dan meta s suġġett jitqajjem Jiena madana kollu nishtiq eh, nisħaq illi personalment eh, il-kwistjoni ċentrali tal-ISRB eh, huwa li jirrevedi leġizlazzjoni. Iżda importanti illi aħna jkollna mekanizmu illi ħares illi meta ikun hemm żvilupp illi ikollu jista' jkollu effett fuq riskju sistemiku, allura aħna niddiskutu dwar dan u naraw jekk hemmx eh, bżonn illi aħna nagħtu l-input tagħna. Ma naħsibx li fil-preżent eh, hemm xi bżonn eh, illi aħna nintervjenu iżda żgur illi ħajkun hemm momenti fejn jista' jkun hemm diskussjonijiet fuq il-mejda tagħna ma nafx jekk jiena u ġibx il-mistoqsija eżatt. Imma, per eżempju, rigwardu il-kollaterali, minn kelli dawn il-mekkanizmu koll għandhom eh, impatt fuq riskju sistemiku, huwa importanti li l inizjativa kollha li jittieħdu ikunu bbażati fuq fuq evidenza empirika u naħseb illi din din iseħ biss meta dawn l-inizjattivi jiġu imresqa l-qoddim meta qed nitkellmu eh, f'kollaterali eh, f'central counterparts naħseb illi eh, importanti illi jekk aħna nistgħu nikkontribwixxu għal għal naħseb li Mervin li titkellem dwar il-punt ukoll hija eh, nixtieq eh, nieħu il-punt dwar leverage. Naħseb li din hija sfida kbira settur finanzjarju. Kien hemm nuqqas ta' leverage f'dan is-settur, iżda fis-settur bankarju kien hemm żieda. Dawn mhumiex m'għandhomx xaqsma xulxin. Rigward il-settur privat, dan zdiet mentri fi settur l-oħra naqas jew baqa li istess Kollox ma kollox minn minn dubdiet il-kriżi il-kwistjoni ta' leverage rajni għalli għandax taqsam mal-dejn u naħseb illi dan kella kellu impatt fuq is-sistema makroekonomika. U dan huwa naħseb il-għalam il-banek ċentrali kien saba diffiċli biex jissetjaw politika monetarja. Naħseb li hemm ehm, riski potenzjali fil-futur jekk ehm, ikun hemm ehm, il-rati tal-imax reali jistgħu eh, jistaw jizdidu jekk ir-riski komplu jizdidu. Allura jiena ma nieħu konsiderazzjoni li aħna bħala li SRB eh, jużam il-mizur eh, l-odda kollha ta' politika u ta' leverage kollu li għandu biex jaġixxi. Nixtieq nixbirkom l-attenzjoni għal l-isfidi kollha mm, illi qed faċjaw. Zda, naħseb jiena li eh, minn anki fatturi oħra f'dan is-settur kulħadd huwa konxju dwar il-problemi li qed nafaċċjaw f'dan is-settur. Hija problema kbira u hija waħda mill-kawzi prinċipali tal-kriżi li bdiet fl-2007 u li għad baqala ħafna mana. Grazzi ħafna u issa nerġa' nirritorna għal kej mistoqsija li idealment titwieġeb miss sur Mervin King jena perswaza li tnejn kapaċi wieġbu ek kif eh, nimxru dwar eh, il mm, dwar is-sistemi transkonfinali fis-settur tal-banek eh, naf li hemm 27 mm, fondi ex ante naf illi jista' jkun hemm divergenzi fil-perspettivi imma zgur illi nix nkun naf dwar il-possibilitajiet li l-entitajiet għandhom dwar eh, fondi fl-Unjoni Ewropea. Eħe, eh, jien naħseb illi naqbel ma' reġimi eh, ta' rizoluzzjoni li uħut minnom jistaw kunu neċessari minħabba fejn edin il-leġizlazzjoniet nazzjonali fil-preżent naħseb illi ħafna pajjiżi qed jaraw x'qed jipprova jintlaħa b'din ir-riżoluzzjoni. Naħseb il-fatt li il-banek il-banek ifallu hija xi ħaġa li qed tiġi indirizzata permezz ta' dawn permezz ta' din ir-regolamentazzjoni. Iżda jiena ma naqbilx ma' fondi ta' rezoluzzjoni jekk ikunux waħdana jew inkella jkunux eh, vari naħseb illi id-dubji tiegħi dwar fond ta' rezoluzzjoni huwa li l-banek jgħidu dan dawnu ma l-flus tagħna u allura jekk aħna nwaqfu fondi nazzjonali hemm kelli Ewropej forse ma nafx iżeb bħal din wara 30-35 sena, iżda imbagħad wara da żmien tammi tami se jkun l-flus. Naħseb illi dan ma jagħmilx għal daqshekk stant sens jekk hemm eh, problema li ħna rridu nsolvu eh, madwar l-Ewropa u internazzjonalment eh, hija kif ħanaraw illi banki li iħossu illi jistaw jihdu riskju illi għandhom eh, leverage ta', ta riskju aħna eh, illi nħalsu taxxi rridu nisperaw rridu nispiċċaw inħalsu għall-ispejjeż tagħhom. Naħseb jiena il-mod kif nevitaw dan huwa illi jiġu introdotti reġimi eh, illi jikkontrollaw dan u illi il-pis jitpoġġa fuq il-kredituri, mhux fuq dawk illi jagħmlu il-deposit. Minn flok nibqaw inħalsu għall-ispess tal-banek. Grazzi ħafna, forsi jekk nistgħu nibqa' dejjem dal-pass raġonevoli naħseb illi nistieden il-ħames kellima mli jmiss. Allura ngħaddi jissa l-mikrofonu lill-Sur Martin. Grazzi ħafna. L-affarijiet mixjin tajjeb. Hemm nixtieq nagħmel punt fuq dak li qal Mervyn King. Xtaqt ngħid illi meta qed nitkellmu fuq eh, bilanċ eh, ta' prodott gross domestiku ta' ċertu pajjiżi, pereżempju l-Iżlanda jew l-Awstrija, naħseb illi forsi tistgħu tissuġġerixxu naqra xista xista tkun is-soluzzjoni għal dawn il-pajjiżi. Jekk eh, ir-regoli jistgħu jiġu eh, applikati b'mod stretti, allura jista' jkun hemm ehm, ċertu żvantaġġi meta mqabla mal-reġimi tal-Istati Uniti. Rigward l-ewwel punt naħseb importanti li narfu li kważi kull bank jista' jkun ehm, hemm diffiċli illi kbir wisq eh, biex eh, hemm falli. Allura, jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn il-bank ikun bżonn illi, eh, illi aħna nfornuh bil-flus, qed nitkellmu fuq fuq fuq kriżi kbira li affettwat kemm l-Ewropa, kemm l-Amerika fuq fuq livell internazzjonali, naħseb illi il-fond il, il ta', ta stabilità finanzjari qed jara naqram reġim eh, illi huwa singolu li huwa kemm xejn kemm xejn diffiċli, allura aħna ħajkonna inserħu fuq eh, ir-rieda tal-organi eh, ta' supervizjoni li jaħdmu 8 feet aħna ma nistawx nħallu li dawn il-banek internazjonali jibqaw jikbru u li jikbru iktar minn autoritajiet nazzjonali u ikunu ta' teddida. Allora ma naħsibx illi qed nitkellmu fuq valuri ta' ta' limitu ta' irridu irridu naraw illi il-banek Iva jistaw fallu ma li ma jkunux ta' teddida għal sistema finanzjarja b'mod sħiħ. Naħseb meta nitkellmu dwar bil ehm, internazzjonali aħna minna pal eh, Ewropej nitkellmu mal kontroparti tagħna Amerikani u naqblu dwar ehm, rekwiżiti ta' kapital eh, f'każ li jkun hemm ehm, f'każ li jkun hemm istituzzjonijiet finanzjarji ta' importanza sistematika CFIs naħseb illi huwa xi huwa mixtieq li nilħqu dan, iżda fl-aħħar mill-aħħar importanti li narfu li pajjiżi illi rridu jappoġġjaw sistemi bankarji ikbar mill-prodott gross domestiku tagħhom dan dana mux mux ħajkun f'parti mis-sistema tagħna. Pereżempju fil-każ tal-Iżlanda rilevanti minn min dak li qalu awtoritajiet oħra ma kien hemm l-ebda mod fil-fatt illi minnaħa tal-tamina l 16 jirna xilom jisalvaw eh, il-banek. Allura rridu niprofaw nevitaw din it-tip ta' problema. U eh, anki jekk ċertu pajizi ma jistaw xilħu bil, importanti li għallin qas naqblu, naqblu dwar dan. Naħseb li problema kbira, dinja problema kbira li rridu nsolvu u jekk le il-krizi, jekk tiġi faxar 20-50 sen oħra, allora ħajkun ħankunu nafu x'inhi il-problema ma ma ma kenix tweġiba u naħseb dan dan huwa wirt negattiv ħafna li ħallu għal ġenerazzjoni li jmiss Allura rridu eh, naħdmu, namlu dak kollu possibli biex ikonna qbil internazzjonali biex eh, ma nisirawx iż-żerja tal- tal li jmiss, grazzi. Ja, fil Dank, äh, äh, Grazzi. Jena diġa smajt treġiba għal mistoqsijiet ta' Sur Kanfanda ta' Signora Gular, il-tweġiba li ta' Sur Enria, mod partikolari dwar proċeduri leġislattivi, smajt b'attenzjoni kbira għal kommenti li għamel is-Sur King fejn għal illi sissa għat ma kien hemm mekkaniżmu biex biex jekk ikun hemm 72% ta' balance sheet fl-Irlanda, livell differenti fil-Finlandja u eh, dana m'hemmx mezz kif wieħed jista' jindirizza din il-problema. Problemi pereżempju b'Sosjetà Ġenerali takeovers li saru emmek, Fortis, jew il Bank fil-Germania. Rridu nasbu ħafna dwar dan. Issa jena għandi mistoqsija differenti dwar l-stress test. Smajna mistoqsijiet diġa dwar dan, imma li nishtiq nistaqsi b'mod speċifiku dwar kif huma fosla dawn l-stress test permezz ta' Basel 2, ċerti pajjiżi għadhom ma' implementawiex. Il-kwestjoni tal-kapital propju, periodi ta' tranzizjoni twal ħafna f'ċerti każijiet anki twal 10 snin batem ċertuazzjonijiet ta' kompetenza nazjonali sa' mistoqsija għaj l-Sur Enri jgħidu per eżempju jisir stress test, ir-riżultati joħorġu wara sitt xhur u intom qegħdin tużu bazil tlieta bħala Basel eh, bħala l-bażi għal dan il-rekwiżiti ta' kapital u m'intomx tqisu il-perjodu ta' transizzjoni ta' 10 snin f'ċerti każijiet. Issa kif tista' l-Awtorità Ewropea eh, l-Bankarja Ewropea tista' tikkalkula dawn id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Aħna involuti fit teħin ta' deċiżjonijiet hawnhekk għabbażi ta' tippermettili jekk jogħġbok ħallini nispiċċa għalfejn li id-deċidiet li bl-aħħar round ta' stress test li tuża il-rekwiziti ta' kapital propji li jistaw joħolqu distorsjonijiet fil-kompetizzjoni għalfejn għamiltu dik l-għażla. Dik se jkollha tkun il-mistoqsija addizzjonali tal-PPE. Andrea? Iva, grazzi għal dik il-mistoqsija li xekjina nista nċara x-deċizjoni ħadet l-EBA. L-ewel ħagġa l-urdu nifmu hija li aħna għanna definizjoni leġislattiva ta' kapital li hija ibbażata fuq eh, tie wieħed l-ewwel saf u din id-definizzjoni eh, issa saret rilevanti għaliex il-swieq eh, ma domx jaraw l-istrumenti ibridi bħala Eh, kien eh, affidabli kontra telf. Anki supervizuri l-G20 fil ta' Sejul f'Novembru li għadda qablu illi irridu naddu għal eh, situazzjoni fejn ikonna definizjoni tal-kapitali tkun ibbażata iktar fuq strumenti aktar għawija fuq l-ekwita komuni. Għandek raġun li tajt li fl-istess ħin il-G20 deċidew dejjem fuq il-proposta tal-regolaturi u eh, tal-Komitat Basel illi jaċċettaw perjodi ta' transizzjoni twal mhux ħażin qabel ma ngħaddu għal benchmark tal-kapital il-ġdid sabiex uh, ma nxeklux l-irkupru imma mhuwiex il-ħsieb ta' l iba li tmur kontra din id-deċiżjoni. Għalhekk aħna ma applikajniex il-definizzjoni ta' ekwità komuni bħala l-bażi tal-eżerċizzju tagħna aħna x'għamilna elaborajna eh, definizzjoni leġislattiva eżistenti u użajna bħala benchmark definizzjoni iktar dejqa tal- tie wieħed li huwa diġà impliċitu fil-CRD2 li daħal fis seħħ mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena. Il-ftehim komuni li l-ħaqna jimplika li il-benchmark se jkun rib ħafna tal-definizzjoni tal-kapital li jidħol fis seħħ fl-ewwel ta' jannar 2013 meta il-qafas il-ġdid eh, jibda japplika ġifiri bid-dispozizjonijiet transitorji kollha li hemm fisseħ bħalissa u il-perjodu kopert mill-istress test huwa sal-31 ta' Deċembru tal-2012 eh, huwa loġiku li aħna rridu illi il-banek ikollhom il-kapital xieraq għal idejhom meta jidħlu fisseħ il-rekwiziti il-ġodda. Imma dan mhuwiex il-rekwizit finali ta' Basel Kleta li dan eh, jidħol fisseħ fl-2018 u se jkun ħafna iktar stret mill-benchmark li applikajna issa. Huwa importanti li sommu f'moħna li qed napplikaw li uniżaw l-istess benchmark illi qed jintuża fl-Istati Uniti fl-istress test U eh, dan huwa importanti wkoll biex issaħħaħ il-kredibilità tar-riżultati eh, madwar id-dinja Zomu f'moħkom illi il-banek tagħna b'mod partikolari banek li f'ċerti pajjiżi li qed jiffaċċaw diffikultajiet ta' dejn sovran, qed jiffaċċaw problemi ta' eh, finanzjar, finanzjamenti fuq il-suq tal-flus. Tal u ħafna mill-flus jiġu minn investituri barranin anki mill-Istati Uniti għalhekk hemm bżonn illi niżguraw li jkollna riżultati affidabbli illi jistgħu jiftemu u jkunu aċċettati anki minn investituri internazzjonali Għalhekk nasib li l għażla li għamilna hija waħda tajba u illi mhux implementazzjoni sieħa ta' Basel 3 eh, u l-istess benchmark li tidħol fis seħħom bat fl-2018 illi aħna adottajna. Uh, Lian Van Gogh. Grazzi, Signora President. Mistoqsija għas-Sur King. Ħafna bankari jisu li um, riskju sistemiku marbut ma' d-dejn sovran. Issa fil-kas ta' Renju Unit, id-dejn sovran huwa paragonabli għal dejn ta' bosta pajizi ta' zona euro. Eh, skont l-informazzjoni li għanna nafu illi l-Bank ta' Bank of England daħlet u għamlet u xtrat xie self mill-istat tista tajdilna kem kienu dawn l-intervenzjonijiet u jekk flok ferma ta'kom dan taffiex il-riskju ta' krizi ta' dejn sovran fir renju Unit. U bħala Viċi President tal-ISRB, x'lezzjonijiet tal-limtu u uh, xanda titallem minn dan kollu, xandu jitallem minn dan kollu il-Bank Ċentrali Ewropew jekk ikunem eh, riskju eh, sistemiku marbut ma' dejn sovran eh, fil-zona euro. Grazzi. Well, I can tell you we purchased... Nista najdilkom li aħna xtrajna uh, eh, 200 biljun lira ta' djun din hija dan huwa strument alla volja huwa mont kbir xorta huwa strument li jintuża normalment ridna niżguraw illi il-provista tal-flus ma tonqos u l-Bank Ċentrali Ewropew u aħna naraw illi eh, dan huwa indikatur importanti jiġri provista tal-flus u ħassejna li mingħajr dan ix-xiri il-politika monetarja kienet tkun limitata u ristretta wisq Tini net ma naħsibx li kellu impatt fuq is-swieq dak li għandu x'jaqsam mid-dejn sovran dak li jagħmel riskju, eh, skużawni, dak li jagħmel differenza kien propju l-azzjonijiet tal-gvernijiet qabel wara l-elezzjonijiet anki dak li jagħmel il-gvern tal-aħħar sena biex joħloq pjan kredibbli għal meta ta' żmien medja biex jindirizza il-deficit fiskali li kellu ir-Renju Unit bħala riżultat tal-kriżi finanzjarja u azzjonijiet illi ħadu l-gvernijiet illi jeffettaw il-perċezzjoni tal-swieq f'dan ir-rigward u mhux l-azzjoni illi jittieħed mill-Banek Ċentrali. Grazzi issa mistoqsija minn Wolf Clintz lil eh, Mervyn King. Grazzi, il-settur finanzjarju issa sar eh, wieħed globali fin-natura tiegħu għalhekk meta wieħed iqis ir-riski sistemiċi mill-perspettiva Ewropea tista' tagħti biss parti mill-informazzjoni u mit-tweġibiet li qegħdin tfittxu għalhekk forsi huwa utli illi intom dak eh, eh, tiġbru s-sejbit tagħkom ma' dawk li qegħdin jagħmlu l-istess xogħol bħalkom f'nadi oħrajn. Uh, għandkom idea ta' kif tridu tikkooperaw ma' l-entità fl-Istati Uniti, tini mistoqsija, jekk xidek fid diskussjonijiet li kolkom, konklużjonijiet li taslu għalijom, ġudizzji li tamlu, eh, għedin jisiru marrufa fil-publiku qabel ma tixtiequ li dan iseħ. U dan jista' jkollu effett devastanti fuq is-swieq. Kif tistgħu tilqaw kontra dan ir-riskju? Fuq l-ewwel punt għamilt punt importanti ħafna għaliex is-settur finanzjarji huwa wieħed globali fin-natura tiegħu naħseb xi wħud mill uh, eh, affarijiet li waslu għal eh, kriżi uh, fil-qasam tal-banek kienu propju ta' natura globali pajizi illi ifadlu ħafna fl-Asja għal pajizi per eżempju li ma tantx ifadlu fl-Ewropa u dawn kienu fatturi fondamentali illi waslu għal krizi finanzjarja u fil-qasam bankarju ġifiri għandek raġuli tajt illi fl-ISRB ma nistawx namlu tabiruħna illi l-Ewropa jamalu għalli għafisa u nistaw ninjuraw il-bqija tad-dinja ma nistawx. Wieħed mir-riski li nasemmejt semmejt fil-diskors tal ftuħ tiegħi kien propju uh, kemm nistaw ndumu għaddejjien b'dan ir-riskju b'dan il-rati tal-maxijiet baxxi ħafna u ximpat da kollu jista' jkollu fuq il-fragilità tas-settur finanzjarju, ġifiri Iva, se jkonna bil-fors naħdmu mal kontropartijiet tagħna b'nadi oħra f'pajjiżi oħra. memx għalfejn li loħol u xi mekkaniżmu formali għandna bizzejiet komitati li nħalqu wara din il-kriżi. Eh, issa dak li rridu u li hemm bżonn huwa li n-nies jitkellmu bil- bil-miftuħ ma' xulxin, ikunu sinċiri ma' xulxin, anki jekk jitkellmu fil-privat u ikunu l-estil jihdu azzjoni. kem ġan kol Trixxe u jiena niltaqgħu b'mod regolari mal- eh, kontropartijiet tara fil-G20, f'Basel, meta jiltaqgħu il-gvernaturi tal-Banek Ċentrali, kull xarrejn niltaqgħu fil-laqat tal-G7, tal-laqat tal-IMF. U hemm bosta opportunitajiet id-deputati tan iltaqgħu wkoll fil-Bord tal-Istabilità Finanzjarja imma naħseb li huwa importanti ħafna li li jessa jżomm din il-perspettiva illi l-lejjum tar-riski, l-konsegwenzi tal-azzjonijiet li aħna nieħdu nistgħu nqisuhom biss jekk nżommu f'moħħna illi l-Ewropa hija biss parti minn stampa ħafna iktar kbira. Fit-tieni mistoqsija inti semmejt eh, il-possibilità diffiċli illi deċiżjoni li nieħdu jsiru magħrufa mill-pubbliku qabel ma nixtiequ l-esperjenza tagħna li il-gvernaturi tal-Banek Ċentrali ma ma ma jitkellmux dwar affarijiet li m'għandhomx jitkellmu eh, fuqhom. alla volja xokultant il-politikanti Iva, eh, uh, iżol ilhom xi kelma lemmu law, imma jiena nemmen illi l-kollegi illi taqaw fl-ISRB e jistaw zommu l-affarijiet konfidenzjali jekk ikun hemm bżonn ta' dan. U sissa dejjem hekk seħ fil-fatt. Hemm mbagħad il-kwistjoni tal-briefings konfidenzjali fil bureau ta' dan il-kumitat u dawk li attendu għal dawn il-briefings għandhom iżommu f'moħħom il-mistoqsija u t-tweġiba li jenatat għalija Issa għanna mistoqsija minnant Gay Mitchell, hija mistoqsija sur Enrea, imma naraw xin il-mistoqsija l-ewel. Grazzi, Signora President, l-ewel. Issa, li SRB huwa kapaċi jieħu azzjoni hemm wis nies li għamlu parti minn dan il bord biex ma jistax fil-fatt ikun imtaqqal meta jiġi biex jieħu azzjoni Iva, veru illi il-banek ma jistawx jamlu tajja palijom, jew id-ġifijiet tal-banek ma jistawx jamlu tajjeb għalihom il-mina ħallas Aħna ħadna il-responsabilta għal dejn privat, aħna ma nix idħul mill-proprjetà u għallek għanna l-budget deficit soljien ħafna imma aħna impenjajna ruħna li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Issa dawn it-tnejn aħna E, e, impenjajna ruħna li nindirizzaw imma għatem il-problema tal-kapitalizzazzjoni tal-banek. Issa jena għandim mistoqsija. Aħna aħna 130 biljun ta' liquidity provisions mill-Bank Ċentrali Ewropew. Ija, dan huwa proċess 14 il jum. Imma jista' jidjoħloq iktar fiduċa kieku dan forsi ikunem għal 6 sa 12 xar, mux kollu, imma forsi parti minnu sabiex eh, dak li kun jara illi il-publiku privat mux għet irlandis mux għet jistenna illi eh, jisolvi il-problemi kolla. Andrea. Iva ija hemm ħafna nies li jiltaqgħu bħala parti mill-ESRB, ma dan huwa wkoll is-saħħa tal isrb il-mod li wieħed ikun jista' jinvolvi il-partijiet kollha fis-supervizjoni makroprudenzjali. Aħna sabiex nevitaw li jkun hemm paroli u ftit azzjoni u għallin namlu il-proċess ta' produzzjoni effettiv tal-imot li jkun jista' identifika r riski u jieħu l-azzjoni meħtieġa. Aħna ħadna l-passi meħtieġa fl-ewwel xhur tal-ħajja tal-ISRB biex nimxu f'din id-direzzjoni li steering committee huwa entità importanti biex eh, joffri eh, gwida strateġika u diskussjoni fuq kwestjonijiet li għaw taħt il-kompetenza tal-ISRB u dan huwa eh, entità ħafna iżgħar u mbagħad huwa importanti li l-gruppi tekniċi ikunu eh, eh, f'postom sabiex ikunu jistaw joffru input konkret l-ESRB. U importanti u kolli il-kostituenzi kolla eh, ġibu xol effettiv sabiex dawn ikunu jistaw jieġu diskussi b'mod miftuħ u sinċir Naħseb wieħed mill-ikbar difetti illi kellna waqt il-kriżi u anke qabel il-kriżi kien propju il-nuqqas ta' opportunità fejn wieħed seta' jitkellem bil-miftuħ b'mod konfidenzjali bejn il-partijiet kollha involuti f'dak kollu li għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' stabilità finanzjarja. Issa dawn l-opportunitajiet jeżistu huwa tajjeb illi kulħadd ikollu l-opportunità li jipparteċipa fihom. Punt ieħor fuq dik il- mistoqsija. Jiena ma tantx naqbel li eh, ikunem laqat gbar wisq jew żar wis. Għaliex eh, jekk wieħed eh, joqgħod paċ ħafna ma jkollux biżejjed ħin biex jaħseb qabel il-kriżi kien ikun aħjar li wieħed ikollu iktar ċans li joqgħod jaħseb milli paċ paċ imma Issa, dak li qed jiġri jessorbi isrb huma il-persuni li jiltaqgħu hemmhekk huma imlaħqa ħafna u wkoll għandhom livell ta' impenn li jaġibni għaliex eh, għandhom ħafna impenni oħrajn imma dawn il-persuni u rew il-preferenza tagħhom li jinvestu ħin u sforz personali għaliex eh, ma raw x'kienu l-isfidi u l-problemi illi eh, ħarġu minħabba nuqqas ta' forum ta' dan it-tip. Jina marriċ nidħol fil-dibattitu seg diffiċli bejn l-autoritajiet Ewropej u dawk Irlandiżi. Ovvjament il-gvern u l-poplu Irlandiż qegħdin jiffaċċaw sfidi enormi u hija propju permezz ta' din il-konverzazzjoni bilaterali illi se jinsabu soluzzjonijiet Ovvjament huwa iktar faċli li wieħed jindirizza problema ta' dejn jekk ikun hemm eh, skadenza eh, għal biex dan id-dejn jitħallas lura. Eh, għalhekk il-Renju Unit dejjem saħa u ta' importanza kbira l-dejn eh, sovran ikollu periodu ta' maturita twila u naħseb dan huwa il-messaċ li aħna wassanna u koll il-settur bankarju, l-banek u koll għandhom jorbtu inqas fuq eh, fondi fuq meda ta' żmien qasira u joħorġu djun fuq periodi ta' maturita itwal. Vera ma ta' tagħmel flus għaliex issa l-banek draw illi eh, jagħtu jisilfu l-flus għal medda ta' żmien qasira vera tagħmel ħafna flus eh, huwa faċli li jekk l-affarijiet imorru żmerġ tista' ddur lejn minn ħalla 16 u l-Banek Ċentrali u titlobhom il-flus biex jagħmlu tajjeb għalik. Eh, imma il-messaġġ huwa li aħna maħniex qegħdin hemmhekk biex nagħmlu tajjeb għall-iżbalji li tagħmlu intom. Għalhekk nagħlaq fuq dan il-punt naħseb illi kulħadd irid wasal il-messaġġ illi jekk il-perjodu li fih irid jitħallas lura id-dejn ikun itwal l-affarijiet jimxu aħjar. Grazzi ħafna teoretikament għandu jkollna permistoqsi oħra mill-PPE u l-SND imma kemm pervanx kif ukoll Werner tkellmu għal iktar minn żewġ minuti ġifieri użaw il-ħin li kellhom għal eh, dispożizzjoni tagħhom u issa nitlob il-dawn iż-żewġ gruppi skuża, nitlobhom jaffru li talli li eh, mhux sentihom iktar ħin biex jitkellmu. Grazzi ħafna lill-Viċi Presidenti tal-ESRB passoltu il-konverzazzjoni, diskussjonijiet isiru ħafna iktar interessanti meta jasal iż-żmien biex eh, nalquhom. Jiġifieri darboħra nittama illi konna eh, l-opportunità li nżommukom ma naftit iktar fit-tul. Issa se nieqfu għal ftit minuti għal raġunijiet tekniċi u mbagħad ngħaddu għad diskussjoni tar-rapport ta' Kej. Okay, if everybody is back, um, we'll now move on to point four, which is... Mela jenaddu issa għal punt numru erba. Iġifiri, il-rapport fu il-lezzjonijiet mill-krizi dinja konsiderazzjoni tal-mendi u il-Kumitat Ewlieni huwa l-Kumitat tal-Affarijiet Legali u l l-kelma lil kej biex tintroduċi l-emendi. Grazzi ħafna, Sinjora President, m'għandix għalfejn tawwal. Jina ħanibda biex li nitlob skuża. Aħna fil-fatt ġa kellna eh, skadenza stretta ħafna li ġiet interrotta bil-waqfa għall-lajt u ħafna eh, shadows ma kinux disponibli jew qabel jew wara eh, lajt għal daqstant it-tekst ta' kompromess issa ġi propost. U għal-kem irnexxinna jina nittama li nibqa' f'kuntatt ma' ħafna mill-uffiċċju ta' tal-shadows u kif ukoll it-tim tal-ġurija it-tim ta' ġuri eh, u kif tafu eh, minn kumitati ekon u ġuri hemm opinjonijiet differenti ħafna fuq il-ġejjieni ta' l-awditjar fiħdan dan il-kumitat kif ukoll il-kumitat ġuri. U jiena nissuġġerixxi li it-talbiet kollha tal-parlamentana l-leġislazzjoni u r-rapport għandu jiġi appoġġat dejjem b'evalwazzjoni tal-impatt tajbin u indipendenti sabiex dak kollox li joħroġ fil-proposta ħarija fil-fat ħajkollu bażi soda. U jena naħseb li l-element komuni f'kull emenda huwa li għandu jkonna għandna nassiguraw għan li ikonna awditjar konsistenti u ta' kwalità għolja fl-osma kollha. U jena naħseb li importanti li dan l-element naraħ fl-emendi kollha. Iġifiri, li hemm bżonn li nżidu b'xi mod jew ieħor in-numru tal-parteċipanti li qegħdin joffru servizzi ta' awditjar, partikolarment eh, l-awditjar estern statwatorju. Jider li hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna li kwalunkwe benefiċċju li aħna nżidu l-ammont ta' atturi fl-awditjar mandux jizdiet mod sproporzjonat l-ispiża tal-awditjar statwatorja għal kumpaniji Ewropej. U wara numru ta' diskussjonijiet, fuq ħafna minn dawn l-emendi jiena ninsaf pożizzjoni probabilment probabbilment nista' naċċetta li l-istandard tal-awditjar għandu jibqa' fl-loqsma kollha. Umbat forsi namlu differenzi ta' servizzi finanzjari u jekk eh, niprofaw namlu differenzazzjoni f'servizzi finanzjari differenti, forsi kunu serin li l-inwis. Sentiment li auditjar għandu jkun auditjar u standard għandu jkun standard. U jina nħossu kol li waħda mit-temi komuni hija li l-awditjar imur jitfit mal-governanza tan negozji u li din il-governanza tista' biss tasal sa ċertu punt. Il-kumpaniji infushom għandhom bżonn ċertu rekwiżiti fuqhom dwar ir-rapportaġġ tagħhom u l-kondotta tagħhom u l-awdituri mbagħad jistgħu jagħmlu biss il-kontroll aħari. Jiġifieri Hemm ċertu temi komuni li għaddejjin f'dawn l-emendi kif ukoll fid-diskussjonijiet li saru u jena naħseb li l-lum war nofsina ħan nisma l-kommenti ta'kom, nuża l-kommenti biex nifinalizza il-proposta ta' kompromess ta' ħajndbatu mbagħad il-lejla eh, li shadows għad-diskussjoni għal-għada. Iġviri, niskuza ruħi għal darboħra għal dawn l skadenzi da' sex stretti ma nittama li 50 ġrani toħra jkonna riżultati. Grazzi ħafna, Astrid, inta titkellem fi semmin. Grazzi, grazzi, Signora President. Il-rapport Swinburne jimxi lejn pozizjoni ħafna inqas stretti minn dawk tal-Kumitat Ġuri fuqat ta' punti importanti u naħseb illi bħala Kumitat Ekonomiku Monetarju war rwol tagħna illi naħsbu l-ewwel qabel kollox dwar il-konsegwenzi prattiċi ta' l-organizzazzjonijiet tagħna miflok illi noqogħdu eh, infetqu Aħna ma rridux illi nkunu brutali qabel ma nkunu nafu uh, li ċerti deċiżjonijiet ma jkunux applikabli u pratikabli ċar illi settur tal-verifika irrit jasal għal ċerti konklużjonijiet wara il-kriżi finanzjarja. Uh, fejn uh, kien bżon ta' uh, riformi, hemm bżon li dawn ikunu implementati, hemm bżon li jkun hemm governanza ħjar fil-kumpaniji, sabiex unbat nevitaw krizi sistemiċi bħal dik li eh, għadna kif għaddejna minna. Jena ressaqt emenda li titlop illi riforma tal-verifika titħol fil-kontest għafas globali tal-governanza tal-kumpaniji u tal-negozji naħseb li huwa essenzjali għalix jekk aħna nitrattaw il-problemi separatament minn ebda koerenza, ikunu għedin nimxu ħażin hemm bżonn illi aħna ikonna eh, ideja ċara tal-problema kollha kemmi, tas-sitwazzjoni kollha kemmi, tal-governanza tajba fil-kumpaniji, fid-dawl tal-esperjenzi li ksibna f'dawn l-aħħar snin, għalhekk jiena nitlob illi nieħdu viżjoni globali tas-sitwazzjoni minflok ma' ikonna analizi wis eh, dettaljata ta' kwistjonijiet li huma ta' importanza sekondarja għal daqstant nitlobkom illi tikkonsidraw l-emenda li ressaqt. Grazzi. Uh, iva, fil-fat dan kien naqra ta' zbala x-Marcus għajt titkellem fi sematu man mux uh, Astrid. Skużani tajt il-kellima, mish problema. Marcus, t titkellem issa? Forse ħjar titfi naqra l-mikrofon, kollega. Mela. Is-sur Kalla stalabni biex nitkellem fismu għax għadu qed jirkupra minn minn mm, għax ma kien ma nittamaw li dal-waqt jiġi u u jamilom u l-emendi li jippreżentaw l-emendi tiegħu. Mela jien kont kuntent li nippreżenta dan fisma l-ewwel fismu l-ewwel il-kwistjoni fundamentali Ija din il-parti tal-kontribuzzjoni biex insolvu l-kriżi jew forsi m'għandha xaqsam xejn magħha. Jiena naħseb li dinja mistoqsija li rridu nistaqsuha nistaqsuha qabel ma naslu għal xi forma ta' riżoluzzjoni ta' dan it-tip. Il-kwalità tal-awdituri hija fil-qalba ta' din il-miżura. Iżda il-Green Paper isa mu qed eh, timmaġina l-ebda forma ta' effett eh, ta' dan, għasmi l-effett li se konta tinsemmi, tini net. Minnaħa l-Komissjoni titkellem dwar konċentrazzjoni tas-suq ferba awdituri ewlenin. Iżda din ħat wassal għal proċess li permezz tiegħu kumpaniji iżar jew kumpaniji iżar ta' awditjar jistgħu jiġu inkoraġiti li jikbru u jsiru kumpaniji akbar. Hemm ċertu sejħiet għal appalti eh, vinkolanti imma dan huwa l-aħjar mod kif nagħmlu dan. U dawn huma l-punti li s-sur Kallas jixtieq li jkollu tweġibiet għalihom u ħajkun qed jitlobhom waqt in-negozjati tiegħu ma' Sinjura Swinburne. It-tieni punt. Is-sejħiet mandatorja l-appalt iwaslu għal ċertu eh, kwistjonijiet tal-kwalità tal-awditjar għanna bżon nimxu f'din id-direzzjoni u forsi hemm arranġamenti aktar trasparenti li mbagħad jistgħu jinstabu. U li forsi jistgħu jagħtu aktar trasparenza lis-suq. U l-aħħar parti ġviri l-awditjar kunġunt, esperjenza minn numru ta' stati membruriet li dan mhux naċessarjament daqshekk pożittiv. Jiġifieri ma nafx hekk din xi ħaġa li għandna nilqawha. Ġifiri li dan il-metodu għandu jiġi rakkomandat jew le. U sinju, il-rapport ta' sinjura Swinburne hija huwa riservat fuq dan il-metodu partikolari. U dan ċertament ma jurux li dan ħajkollu titjib. u probabilment nistaw niproduċu opinjoni kif suppost għal Kumitat tal-Affarijiet Legali, iżda il-kwistjoni prinċipali hija jekk l-awditjuri u miex responsabbli għal kriżi jew le. Iżda jekk ir-risposta għal din il-mistoqsija hija le, aħna mhux neċessarjament għandna bżonn nirregolawhom b'tali mod li nkun nispiċċaw niksbu il-kontra ta' dak li xtaqna. U nixtieq ngħid għal darba oħra li l-erba kumpaniji kbar ħaj jispiċċaw jissaħħu minħabba dan u mbagħad l-awdituri, il-kumpaniji ta' awdituri li huma ta' daqs iżjed medju ħaj jispiċċaw eh, jitwargu. U l-aħħar punt tiegħi jekk qed titkellem dwar eh, l-awditjar ta' banek li huma attivi fuq livell internazzjonali, jina ma naħsibx li jekk noqogħdu nbidlu l-awdituri kull erba' snin ħantejbu l kwalità tal-awditjar għax la darba inti tkun tħalf l-istrutturi u fintom, probabilment tkunu u erba snin. Iġbri ma naħsibx li l-auditjar neċessarjament ħajġi imtejje permezz ta' din ir-regola. U ma nafx jekk forsi xi ħadd għandu xi konsidra dan il-punt. Forsi ta' min jgħid li l-awdituri għandhom jingħataw ċans aħjar biex eh, ikun jistgħu jaħdmu javvanzaw dawn is-sib ta' sitwazzjonijiet. Grazzi, Signora President Lewanet. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għaliex ippreżentatilna mendi ta' kompromess li eh, jippermettuna li niftħu diskussjoni billi inwessaw il-spettru fil-rigward tal-vizjoni inizjali tagħha eh, dwar l-importanza ta' din l-opinjoni peress li naqt nitkellem wara s-sur Ferber nixtieq ngħid kelmtejn fuq ir-rabta bejn eh, il-għan ta' dan il-Green Paper u l-krizi. Iva, eh, l-auditori mhumiex responsabbli għal kriżi imma normalment dawn qegħdin hemmhekk biex jagħmlu verifika tal-kumpaniji, jiġifieri biex jaraw jekk il-finanzjamenti tagħhom u mhix sodi u ħadd minnhom ma tagħna eh, eh, allerta jiġifieri s-sistema li fiħdana huma qegħdin jaħdmu biex jagħmlu dawn il-verifiki, jagħmlu l-kontrolli tal-kodba tal-kumpaniji fosthom kumpaniji kbar finanzjarji kien biex eh, naqra dajjef jew defettus, eh? le ma, ma kienux responsabli tal-krizi, veru, imma jkonna najdu illi dawn mamlux ir-rwol, ma qdewx ir-rwol soċjali tagħhom bħala strutturi eh, eh, li edin emmek biex jgħatu allart, allert f'kas illi il-situazzjoni finanzjarja ta' kumpanija ma tkunx dik li supposti. Aħna qegħdin l-għada ta' kriżi fejn ebda awditur ma, mafżana illi għodu attenti għara dik il-kumpanija, dik l-istruttura finanzjarja eh, jew dawk fil-qasam tal-subprime per eżempju eh, mumiex sodi issa l-emendi li qed jiġu proposti L-ewwel nett hemm bżonn li konna diskussjoni fuq il-kamp tal-applikazzjoni tal-Green Paper għaliex inizjalment ir-rapporter tagħna kienet għaltinna li rridu nitkellmu biss dwar istituzzjonijiet finanzjarji tal-sifis, ġifir istituzzjonijiet finanzjarji ta' importanza sistemika. U hemm ħafna emendi issa biex inwessaw l-ambitu għall-istituzzjonijiet finanzjarji b'mod ġenerali, imma eh, umma il-kumpaniji kollha li jridu jkunu verifikati li jrid jisir eh, awditjar tagħhom. Jiġifieri aħna nistgħu wkoll naħsbu wkoll dwar dimensjoni ekonomika, ġifieri dawk il-kumpaniji kollha li jkunu kwotati meta tkellimna dwar il-tmin direttiva taħt l-awtorità ta' Wolf Klintz Aħna konna semmejna biss l-istituzzjonijiet finanzjarji jina nishtiq li nagħtu eh, natu daqqatajn il-formulazzjoni ta' dawn l-affarijiet u mbagħad iktar mod partikolari l-istituzzjonijiet finanzjarji illi eh, jeżistu f'ħafna pajjiżi Ewropej ma nittama illi l-opinjoni tagħna nittama mill issa tkun limitata għall istituzzjonijiet finanzjarji biss. aħna rridu nqisu l-kumpaniji kollha li huma kwotati fil-borsa. Ir-rapporter rippreżentatilna kompromessi imma ma nafx taħseb dwar l-emendi li mhumiex inklużi fil-kompromess <clears throat> fosthom dawk li ressaqt jiena għall grupp tiegħi jidher li hemm tnejn li huma importanti li fuqhom nixtieq li konna eh, l-opinjoni tal-rapporter tagħna ġifieri l-emenda sitta illi eh, tajt eh, xinuma il-riski illi huma eh, li jirrepreżenta jekk ifallix wieħed mill <clears throat> mill-Big Four, riski illi dan jirrappreżenta mbagħad l-emenda 80 li nimmaġina li hija emenda ħafna iktar diffiċli li ħna diskutu hawnhekk bejnietna li jidher li hija importanti L-ideja hija li mhux permezza din il-leġislazzjoni li nimponu fuq l-awdituri eh, il-rispett jew li jarraw il-responsabilità soċjali u ambientali ta' dawn il-kumpaniji. Imma l-mod kif inu miktub hawnhekk is-Sinjura Luling xtaqet illi nitkellmu fuq dan is-suġġettu bl-istess mod kwistjonijiet ta' governanza ekonomika, ma jiena naħseb illi f'dan l-emenda tmeni nistgħu norbtu ftit iż-żewġ elementi u jidir li li dan huwa suġġett ukoll li huwa msemmi wkoll fil-Green Paper. Għalhekk ma nafx għalfejn m'għandniex insemmuħu hawnhekk għal dar boħra naf illi hemm il-kompetenza tal-Kumitat Ġuri Imma ma naħsibx li dan il-Kumitat m'għandux dritt li jitkellem dwar responsabilità soċjali u ambjentali tal-kumpaniji. Naħseb illi drabi oħra aħna għamilna dan fuq l-ewwel kompromess fl-emenda wieħed tal-kollega tagħna Antolin Sanchez Presedo l-axħar parti tal-emenda tijaw ilija niqsa u naħseb illi tamin jirġa jinkludija kompromess tnejn kwestjoni ta' lambitu ambitu jekkux l-istituzzjoni finanzjarji biss jew le, mux se nerġa' noqgħod nitkellem dwar dawn, l-istess fuq l-emenda kompromess tlieta fuq il-kompromess erba, parti ta' l-emenda tagħna 37 li mhix inkluża hawnhekk u li tippermettilna li ngħidu li l-kwalità tal-verifika hija importanti għaliex hawnhekk qed tiġi inkluża l-idea li dan huwa rwol soċjali importanti imma nipproponilkom li eh, tiċċaraw iktar l-affarijiet għalfejn għaliex huwa importanti wkoll sabiex eh, il-kumpaniji kollha maċċess għal finanzjament meta bank eh, jara Eh, kodba li huma miżmuma tajjeb li hemm sorveljanza tajba fuqhom. Eh, eh, il-kumpaniji kollhom iktar dritt imorru buċċhom il-qudiem jitolbu finanzi mingħand il-banek u l-flus. Mbagħad bħala element ta' corporate governance, mhux biss biex noqogħdu intawlu u ngħidu iva nagħmlu dan meta nagħmlu l-pakket globali tal-corporate governance, imma għaliex naħseb illi l-għada ta' din il-kriżi bir-raġun l-elementi ta' governanza tal-kumpaniji, ġifieri tal-kwalità tad-dokumenti li minnhom wieħed jista' jibda eh, dialogu soċjali u eh, elementi marbuta mal-governanza tal-kumpaniji huma essenzjali għalhekk jiena nipproponilkom illi dana tinkluduh b'mod iktar espliċitu. Kompromess ħamsa fejn intom edin tajdu li tridu eh, tilqaw kontra konflitt ta' interess bejn il- l-awdituri interni u dawk esterni naħseb illi rridu insaħħu dan il-kompromess, kompromess sitta u għaftit dajjef, forse nistaw nerġaw niddiskutu xinaqra, kompromess seba jidir li l bazi eccellenti għad diskussjoni, nirringrazzjakom għal mod kif intom eh, inkludejtu xoħut mill-proposti ta'kom anki jekk għatawna għanna il- problema tal-ambitu tal-opinjoni se uħal l istituzzjoni finanzjarji biss jew n-wessaf ftit iktar. Kompromess t-minja naħseb illi hemm eh, żball ortografiku mhux eh, mux għed nitkelmu dwar proportionate way. Mbattem il-proposta ta' Sharon Bowles illi tajdilna li għanna inqisu kussjoni ta' proporzjonalità il-formula li proponejt il-kom jena li sempliciment naħsbu dwar il-kumpaniji transkonfinali mish se solvi l-problema u tippermettilna illi niddefinixxu ambitu illi aħna nixtiequ inkopruh. Kompromess 11 emmek em bazi biex aħna ninnegozzjaw, nistaw forsi in saħħu ftit din il-proposta Umbat fuq il-kompromess 12 mill-test ta' Sinjura Lulling li jissa maħdi fil-kamra. Jien mandi ebda problema li najdu li kunem kollox f'kollox, ħlif jekk din tkun raġuni li servi biex ma namlux progress, ma nimxux il-qoddim u noqodu nistennew u eh, naħlu l-ħin. Jina irrit li dan jissemma fl-istess mod tal- uh, Eh, li dan kollu jkun inkluż imma ma nixtieqx li servi mbagħad bħala pretest biex noqogħdu ndewmu l-affarijiet. Iva, fil-fatt jinaqqas għandi kopja tal-elementi ta' kompromess, ġifieri fl-aħħar l-aħħar parti li qalet pratikament ma stajtx insegwi. Mela ħalad il-kelma l Wolf Klintz. Grazzi ħafna. Jina naqbel ma' Kej Awditjar u awditjar fuq kollo, xejn ma nippruvawx nagħmlu distinzjoni bejn loqsma differenti għax inkella ħan nispiċċaw nintilfu. Jena naħseb li dan l-awditjar imur it-fit mal-governanza tan negozji u għandi ftit kummenti xnamen. fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mal-konsulenza, ġi dak il-qasam kollu minix daqsek kritiku bħal kej fuq il-kompromess numru 5, per eżempju, jina naħseb li huwa fl-interess tal-kumpanija li qed tiġi li tisir ilaw ditjar li ikunem servizzi oħra li ġo offruti li morru l-lin minn awditjar. Servizzi li forsi huma utli biex ikunu jista' jsir eh, awditjar tajjeb, issa jekk dawn l-attivitajiet iwasslu għal konflitt ta' interess ġenwin jina naħseb li hemmhekk iridu jinżammu separati. Iżda jina naħseb li dawn is-servizzi għandhom jitħallew fidejn il-kumpanija li qed tipprovdi l-awditjar. M'għandhomx ikunu l-membri tal-bord ta' eżekuttiv li jaħtru l-kumpaniji, għax hemmhekk iva hemm riskju ta' sitwazzjoni fejn ir-riżultati mixtieqa u s-servizzi mixtieqa jispiċċaw jiġu offruti. Issa dwar servizzi ta' konsulenza dawn iridu jiġu negozjati b'tali mod li ma jmurx konflitt ma' sistema ta' auditjar. Dan ġifiri jista' jsir mill-membri mhux eżekuttivi tal-bord. Issa l-kompromess numru 6. Iġbi, jien jekk ma nikkumentax fuq xi kompromess għax naqbel. Mela, kompromess sitta fuq is-sejħa għall-appalti jiena fil-fatt naqbel ma dak li nsqal irridu naħsbu dwar jekk aħniex qed nissolidifikaw ir-rwol tal-erba' kumpaniji l-kbar u soluzzjoni li sidna fl-2006 Iġifiri, li m'intix ħadbiddel kumpanji nfushom imma l-imsieħba ewlenin, jina naħseb li din tista' tkun soluzzjoni raġonevoli fl-opinjoni tiegħi. Issa, kompromess numru 11 jekk inħarsu lejn l-awditjar konġunt, għawek nistanajt li Iva huwa vera li fi Franza, per eżempju, kellna esperjenzi differenti u kellna riżultati differenti fuq dawn it-tip ta' awditjar konġunt. Iżda mill-esperjenza personali tiegħi bħala membru ta' bord jina kemm il-darba trattajt ma' kumpaniji ta' awditjar u meta kellna dawn it-tip ta' awditjar konġunti dejjem kienet esperjenza pożittiva ħafna. Aħna kellna dar it-tip ta' awditjar konġunt ta' bażi permanenti u fl-opinjoni tiegħi dan huwa utli ħafna għal kumpaniji li jixtiequ jikbru kumpanni li xtiqu jitħu f'kategorija ġdida, per eżempju il-PTO fil-Ġermanja kienet kumpanija ta' livell oriġinali għal ħafna żmien. Imbagħad fuq livell reġjonali imbagħad kemm kibret. I'm looking for the list. Next, it's Sven. Mela tħares li l-lista tiegħu nara li Sven imiss issa. Grazzi ħafna l ewwel nett kollegi, partikolarment nirringrazzja lil kej għal dan la bozz tar-rapport jina qiegħed nistenna bil-ħerqa li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet issa aktar f'aktar dettall. Iżda xorta waħda nixtieq insemmi xi kwistjonijiet li għadhom qegħdin ħasbuna u grazzi tal-li wkoll inkludejtu xi ftit mill-idea tagħna. L-ewwel nett fuq il-kwistjoni tar-responsabilità għal kriżi. Jina fil-fatt kont sorpriż mill-kummenti ta' Markus fuq dan. Għaliex jiena naħseb li huwa ċar ħafna li fil-fatt kien hemm problema. U kien hemm problema li numru ta' riski ma ġewx notati, ma ġewx publikati u dan wassal biex l-investiment sar ħażin u jikkontribwixxa fil-fatt tal-kriżi. Għal daqsan dan huwa punt li rridu nieħduh b'ċerta serjetà. U dan mhux daqshekk eh, kumment għal kej u la bozz ħaza, jiena naħseb li r-rapport irid ikun ċar fuq dan il-punt. It-tieni punt tiegħi. Jiena naħseb hija kwistjoni kritika. Min jażel l-awdituri? Ovvjament, hemm il-periklu ta' konflitt ta' interess potenzjali għal daqstant għandna interessati li jkollna it-tieni awditjar mandatorju li ma jintażilx mill-kumpanija nifisa iżda jiġi mażun mill-attur ieħor u aħna kellna diskussjoni simili fuq l-aġenziji ta' rating. Jina naħseb li din hija li zjed soluzzjoni nadifa biex navit nevitaw bażikament li l-auditur ħaj spiċċa jkun um, aktar arta paxu jaf jew jitaf li mill-livell ta' ċarezza se tiddependi l-offerta li jmiss. U dan huwa konfliċċar ċar ta' interess huwa parti mill-istruttura tal-industrija kif inhi bħalissa u sabiex inkunu kredibbli aħna irridu nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Aħna suġġerejna eh, soluzzjoni ma s'issa mhux qed narawha fl-abbozz fir-rapport. Punt ieħor li jiena nixtieq nagħmel huwa li aħna nixtiequ naraw li jkun hemm rwol aktar b'saħħtu għall-Aġenzija ta' Supervizjoni Ewropej, partikolarment għall-atturi kbar, U mekk dan huwa punt fil-fatt li ħajkon nġulura leħ fid-diskussjoni. U minn barra dan, jina rajt fil-fatt kummenti simili eh, minn għand kummenti oħra anka minn Sur Klins fuq il-kwistjoni ta' responsabilità. Responsabilità fil-strutturi ta' swieq huwa importanti hija importanti ħafna biex ikolla l-inċentivi tajbin. Jiġifieri irridu verament inkunu ċari fuq din il-kwistjoni ta' responsabilità u jina naħseb li anka għek nistaw nkun naqriżiet b'saħħitna mill-proposta li għanna fil-kompromess. Jgħod mill-proposta ta' kompromess li għanna sissa. Issa, jina għandi ċertu problemi bil-pozizjoni li għadha kif ġiet suġġerita fuq ir-rabta bejn is-servizzi u l-awditjar. Jina naħseb li għadċar li jem dan il-periklu ta' konflitt ta' interess u irridu nkunu attenti ħafna U dak li qal Markus fuq il-periklu li atturi aktar żgħar fl-industrija tal-awditjar jispiċċaw jinsabu perikolati minħabba l-suturi regolatorji, jiena rrid ngħid li dan huwa argument validu ħafna lija u rridu noqogħdu attenti ħafna. U jiena naħseb li soluzzjoni li suġġerejna aħna ġifieri li konna tielet attur li jkun u li għażel it-tieni awdizzjar mandatorju li nisperaw normalment ma jkunx wieħed mill-erba eh, kumpaniji kbar jistgħu jgħinu lil dawn l-atturi żgħar fis-suq. U jiena verament nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom fuq din il-proposta tagħna. U laħarnet jina għadni ma rajtx u forsi ma rajtux fil-dettalla xanka jienu kollu xivejtu tart ħafna li aħna tlabna li hemm proċedura mid-Digi Competition għal struttura tas-suq ta' din l-industrija tal-awditjar. U jina naħseb li tkun proposta tajba mill-kumitat tagħna li nitolbu l DG Competition biex jagħmlu riċerka sħiħa tas-suq u evalwazzjoni ta' dan is-suq. Grazzi ħafna jiena qed nistenna bil li niddiskutu dawn il-punti kollha fi spirtu ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna Diego. Tu brigad. Tu brigad Sharon. Eu Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nifraħ lil kej fuq l-opinjoni tagħha u għal-ħidma kollha li saret sissa. U nixtieq ngħid li ovvjament għan ġenerali tagħna li għandna aħna l-koll f'dan il-kumitat huwa li jkollna servizz aħjar ta' awditjar kemm jista' jkun. Jina u kol naqbel. Bisħiħ. Ma dak li qal Markus Ferber fuq il-krizi u rabta bejn il-krizi u il-kwissjoni li qegħdin niddiskutu illum. jina ma jidirlix li jekk ikonna krizi irdu nbidlu kollox mill-ewwel, ovvjament iva hemm problema ġenerali li jena nishtiq nqajjem, ġviri jekk għaddix bizzejiet ħin mit-tmin direttiva daħlet fisseħ biex ikunu nistaw noħorġu ċertu konklużjonijiet. Ma tantx għadda ħin minn meta xi stati membri eh, għamlu e, traspożizzjoni u għadna ma rajnix eh, kemmut li dak li sar. U għalek li jena ma naħsibx li għanna naġlu iż u hemm ċertu problemi speċifiċi li xorta waħda ħajkunu suġġett ta' attenzjoni speċifika ħafna f'dan il-kumitat. Kwistjoni tal-awditjar, il-kumpaniji tal-awditjar u ir-rotazzjoni tagħhom. Din għandha tkun rotazzjoni ta' kumpaniji huwa biżejjed li sempliċement nagħmlu rotazzjoni tal-partners fil-kumpanija. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-esklużjoni ta' ċertu servizzi Servizzi speċjalizzati huma xi ħaġa li għandhom il-kwalità rilevanti? U tilet net, ir-rwol ta' l-awdituri u relazzjoni tagħhom mal-kriżi li qegħdin ngħixu bħalissa. U dawn kollha huma mistoqsijiet li rridu narawhom eh, b'aktar trasparenza, rridu kun hemm aktar dialogu bejn l-awdituri u ir-regolaturi tal-entitajiet li huma fil-fatt jagħmlu awditjar tagħhom u rridu nagħtu wkoll aktar attenzjoni lil kumitati tal-awdizzjar u r-rwol tagħhom. Jiena naħseb li dawn huma l-punti ewlenin li għandna naraw u għal darba oħra jiena nixtieq nifraħ lir rapporter għal l-indikazzjonijiet kollha li tatna għal dan id-dibattitu li ovvjament huwa dibattitu li għandumu ndumu bih. Grazzi, Werner. Dank, ich man darf nicht den Fehler machen und uh den Prüfungsgesellschaften die Verantwortung für die Finanz. Grazzi ħafna, rridu noqgħodu attenti li ma nagħmlux l iżball li l-awdituri nagħmluhom responsabbli għal din il-kriżi. Aħna rridu nħarsu wkoll lejn rating agencies għaliex kienu huma li taw ir-rating mingħajr ma għamlu l-analiżi ta' riskju li kellu jsir u l-awtoritajiet ta' supervizjoni wkoll li kienu kuntenti li jaċċettaw ir-ratings u m'għamlux l-investigazzjonijiet tagħhom. Din hija white paper. Iġviri qed tikkonsidra numru ta' kwistjonijiet qed tisma' wara smajt dak li qal sur u sur Fins, hija interessanti ħafna naw din il-kwistjoni tal ehm, ta' sejħi tal-appalti tal-erba' kumpanijiet l-kbar kif ukoll li naħbu li tiġu moħbija ċertu aspetti tal-awditjar u jiena naħseb dawn il-proposti huma pożittivi li jistaw waslu għal ċertu titji fil-kompetizzjoni. U l-kwistjoni ta' tmin snin li kon auditjar kull darba biex nagħtu ċans li kumpanija aktar żgħar forsi kun jistgħu jikbru. Possibiltajiet oħra u li nkissru dawn l-erba l kbar, ma naħsibx li għandna nagħmlu dawn u ma naħsibx li hemm bażi legali laqas. Jiġifieri noqogħdu attenti, ma nħawdux min huwa responsabbli, partikolarment meta niġu biex nippermettu l-awditjar konġunti mhux nagħmlu proibizjoni, għaliex dan jipermettu li jippermetti li aġenziji iżar jew medji li jkunu involuti fl-awditjar. Għaliex huma jistgħu jiġu involuti ma' kumpaniji oħra li jippermettulhom biex jitrattaw ma' kumpaniji kbar. Mina naħseb li dawn huma l-punti l-aktar importanti minħabba s-sitwazzjoni attwali f'din il-proċedura għaliex hawnhekk qed nittrattaw kwistjonijiet monetarji, dan huwa aspett li rridu nittrattaw ma nix noqodu nippuntaw subajna mod ħażin lejn min huwa responsabbli għal kriżi. Grazzi ħafna jien ukoll għamilt numru ta' emendi u hemm ċertu tema għall emendi li ppreżentajt jiena li mxin minn dak li għaf diġà għamilna fil-governanza tal-kumpaniji ġifier m'għandhomx kunu ta' sorpriża. Issa erba affarijiet li nixtieq nikkummenta dwarhom l-ewwel nett, iżda biex nirrisponda dak li għadu kif qal Werner jiena naħseb li fil-fatt Fil-kriżi ekonomika l-awdituri ħelsu ħafif u aħna le ma nixtiqux li li nispiċċaw nitfaw kollox il-barra meta niġu biex namlu organizzazzjoni ġdida. Jina għandi opinjoni b'saħħitha ħafna dwar il-fatt li rridu namlu supervizjoni ta' dialogu tal-awditjar dan huwa biżejjed sabiex inkunu nistgħu nuru meta jkollna ċertu suspetti għax dak kull ma jkunu suspetti m'għandna xejn konkret Jina mela, naħseb li din hija xi ħaġa diffiċli li ssir. Ħafna stati membri jew kellhom jew għad għandhom. Aħna kien ikonna din ħaġa fir-Renju Unit. Forsi ċertu drabi skont min eh, tikol miegħu matul il-ġurnata li jindikalek il-problemi x'inhuma. U ċertu drabi isu speċi ta', ta li jisir fl-industri, iżda issa tnejxu Eh, fera fejn eh, kollox huwa eh, marbut bejnietu ġifiri transkonfinali u għanna bżon li l-affarijiet nagħmlu mod aktar sistematiku jista' jkun li hemmhekk ikun hemm ir-rabta mal mal-ESAs. U forsi hemmhekk jista' jkollhom ir-rwol tagħhom. Mod partikolari jiena ma nixtieq li xej f'din id-direzzjoni jiġi esklu sempliċiment għaliex mhux rilevanti għal industri mhux finanzjarji. Ġifi għalkemm jiena naqbel li awditjar huwa awditjar, u ma nixtiequx li jkun hemm żewġ toroq kompletament differenti, hemm ċertu affarijiet addizzjonali li aħna rridu nagħmlu fiħdan l-industrija finanzjarja. Issa dwar dawn l-appalti mandatorji jena fil-fatt kont eh, responsabbli biex naħtar numru ta' audituri, irvina jiġifieri u koll irċivejt eh, biex ngħidu hekk eh, il-fatt li kelli noħroġ l-appalti kemm fir-Renju Unit u fil-Belġu U jkolli ngħid li ċertu drabi jiena nħoss li grupp minnhom jiltaqgħu u jgħidu issa min biex jagħmel appalt raġonevoli. U ma naħsibx li situazzjoni tajba skem nixtiequha. U dawk li għamilt jiena fejn l-appalt ma kienx wieħed mandatorju mista sar b'mod volontarju, jider li għajjem aktar entuzjazmu u aktar em, offerti ta' appalti li kienu ġenwini. Ġviri jina naħseb li din ħaġa rridu narawa aktar fid-dettal u naħdmu aktar fuqa. Jina ma nħux gost li nirestringi l-awdituri li jagħmlu awditjar biss. Għax jek tamel dan tispiċċa li matik ma, ma jkollokx il-persuni tal-ewwel kwalità li jkunu jafu eżattament xi kunet jiġri. Ġifieri nistgħu jistaw jagħmlu ċertu konsultazzjonijiet biex jifmu dik il-parti tal-negozju, imma ma jfissirx neċessarjament li tagħmel awditjar u konsultazzjoni mill-istess persuna. Jiġifieri l-konflitt ta' interess irid jitneħħa. Iżda ma nixtieqx li nara kumpaniji li għamlu awditjar biss għax li ma taħdimx. U għadha mis-soluzzjonijiet tiegħi għal din il-kwistjoni tal-erba' kumpaniji kbar jien naraw l-aspett tax-xiri pubbliku ġi aħna diġa prezentajna proposti l-Parlament biex niprovaw li konna aktar xi Republiku billi nużaw l-SMEs fil-qasam industrijali u ma nafx għalfejn ma nix nagħmlu l-istess ħaġa għawek l auditjar Għax għalxejn u ngħidu li rridu ninkoraġġixuhom u mbagħad nindunaw li kull awtorità lokali u kulħadd bażikament fil-Kummissjoni imorru biss għal dawn l-erba' kumpaniji l-kbar. Għax bażikament l-oħrajn isegwu fej fejn tmur l-istabiliment. Ġifiri, mhux qed ngħid li din għandha tkun xaġa ħaġa mandatorja, zejna naħseb li rridu npoġġu ċertu benchmarks u mbagħad inkejlu sabiex ikunu nistgħu niġu lura u naraw jekk aħna rnexxinniex nagħmlu ċertu titjib. U jekk le, mbagħad naħsbu ftit u naraw eżattament x'ista' jkun il-pass li miss. Ġri kien dawn kienu bażikament l-emendi li prezentajt jiena u li tama li il-kollegi jistaw jaċċettawhom. Għal raġunijiet ovvji la ma tantx għandi eh, ċans li nintervjeni kemm nixtieq u min ix-shadow, jiena l-aħħar kellima għal daqsan nerġa' ngħaddi lura l kemm l kej. Thank you to all of you for your Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi tal-kontributi tagħkom. Jiena ma referejċ għat-test ta' kompromess. Eh, nishtiq eh, niskuza ruħi ma dawk ma shadows illi eh, illi forsi ma ġewx marfa eh, b'dan u kiena deċiżjoni delibera deliberament deliberament minna tiegħi biex ma nagħmilx referenza għalihom. Qegħdin forsi flog differenti minn dak illi stennejt Iżda n-nies kellhom eh, il-membri għawek kellhom ċans li jikkonsiderawhom qabel ġejn t-għajna għawek. Rigward l-ewwel abbozz naħseb illi hemm punti di vista differenti ħafna bejn il-partita politiċi anke fuq il-punti ewlenin, speċjalment fuq il-mod rotatorju tal- tal-appalti, speċjalment jekk dan eh, u xħaj wasal għal awditjar konġunt, naħseb illi awditjar konġunt mhijiex il-modell li rridu nieħdu eh, naħseb illi rridu kunem hemm bilanċjar serju li rrit rrit iseħħ fil-futur qarib. Naħseb li l-in minn dan it testa kompromess li għadu kif ġiet ċirkolat hemm ukoll emendi oħra eh, kif ġew referuti mis Senjona Perez illi eh, rridu jiġu votati b'mod separat illi ifisser eh, li konem bżon ta' 25 vot separat. Eh, eh, Prevanx inti saqsejt rigward emenda sitta, jiena bħala rapporter naċċetta l-emenda numru 6 ma naqbilx miegħek u forsi m'intix kontenta dwar l-emenda 80 għaliex rigward kwistjonijiet ta' governanza korporattiva ħna ma nħanix ħanbidlu l-fema. Nasib illi rigwarda minn dan numru 7 mbaħt kifat irridu naħdmu it feet ma settur ta' governanza korporattiva. Naħseb illi rridu naraw kif nibbilanċjaw l-opinjonijiet tal tal-partiti politiċi, tal-gruppi politiċi fuq il-punti prinċipali naħseb illi, per esempio, rotazzjoni esterna hija neċessarja jekk eh, id-direttiva dwar dan, eh, ġviri dwar l-imsieħba rotatori għada fi stadju bikri. Naħseb illi jiena nkun tal-idea mm, illi l-aħjar ikonna impatt ta' evalwazzjoni dwar dak kollu li qed eh, niproponu ma jridux illi jkollna konsekwenzi korroħ jew impatt mm, impatti ħżienam mm dwar dak illi rridu dwar dak li qed niproponu ma rridux ukoll illi nabbu żejt lill kumpaniji tagħna. Rigward ehm, il-kwistjoni tas servizzi tal-awditjar u kemm aħna rridu minn irrisendru il-servizzi differenti ma rrid bl-ebda mod eh, noħloq kumpaniji li jiffokaw biss fuq awditjar. Iżda naħseb li mem ebda mm, l-ebda mod eh, fejn fejn kumpaniji għandhom ikun affaċċati bħajd kbir fl-operat tagħhom. Naħseb ma ħanix qed nirrestrinġu Naħseb ma rridux nistrinġu il-kumpaniji differenti aħna li rridu naraw huwa li ma jkunx hemm eh, meħruġ ta' informazzjoni minn settura għal settur ieħor ta' kumpanija. Rridu naraw illi nżidu il-kompetizzjoni eh, u naraw illi servizz ikun eh, provdut minn minn atturi differenti fissu biex biex bekk ikun hemm kumpaniji differenti li qed jagħmlu fazi differenti ta' tal-auditjar u naħseb illi għawak forsi nistaw nerħu dan it-tip ta' bilanċ fuq dan il-punt. Jiena mm, provajt illi inlaqqa kemm jista' jkun il-punti di visti differenti u nispera li dan it-test mm, mhuwiex mm, xi ħaġa li kienet intenzjonata biex tkun mod u saqlibnija assolutament f'ħaġa oħra. Rigward il-kompetizzjoni aħna għanna ruol ċentrali anki fl-istituzzjonijiet, kif ukoll fl-interazzjoni bejn ir-regolaturi u l-istituzzjonijiet finanzjari, aħna estendejna wkoll minħabba il-natura tal-emendi morna lil mill-kompetenzi eh, eh, ewlenin u u rajna li qed nidħlu wkoll iktar f'dan f'dan is-settur hemm ukoll diskussjonijiet dejn bejn iż-żewġ komitati li noħorġu b'xi ħaġa valida min-naħa tal-Parlament biex imbagħad eventualment il-Kommissjoni tkun tista' toħroġ biktar proposti leġislativi u nixtieq ngħidilkom illi intom jekk għandkom xi proposti oħra x'taddu aħna minn ħatar uffiċċju tiegħi nista' ngħidilkom illi aħna kuntenti eh, nilqgħu nilqawhom. U nixtieq ngħidilkom illi dan id-dokument ħaj jitpoġġa l-vot il-ġimgħa dieħla. Grazzi ħafna il-Kumitat ta' Votazzjoni ħajsir fid disa ta' Mejju l-votazzjoni ssir fl-24 biex umbat kollox jitressaq fil-plenarja ta' ġunju. Grazzi ħafna dwar dan u issa naddi biex nifraħ lill-Viċi eh, President tal-Bank Bank Centrali Ewropew. Allura nisedenkom biex tibqaw għawek maħna. Right, thank you everybody. Um, and uh... Grazie eh, l kulħat u nishtiq nilqal sur Victor Constantio li huwa eh, persuna li qed eh, qed ħabbat wiċċu miegħi ħafna dal-aħħar li qed nintaqgħu spiss fl-istess postijiet. Illum għandi l-pjaċir li nilqa il-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew l-ECB biex jippreżenta il-rapport annwali għall-2010 u l-kopji eh, ta' dan eh, tqasmu eh, tqasmu lilkom. Fil-fattantkom il-format fiżiku anki tar-rapport U ħajkonna rapport dwar il-politika monetarja tal 2020 mbagħad immorru lura għall-attivitajiet tal-ECB bħal l-operat kif ukoll l-operazzjonijiet ta' stabilità finanzjarja u affarijiet oħra relatati. U wara il-preżentazzjoni tal-Viċi President mbagħad niftaħ eh, diskussjoni dwar mistoqsijiet relatati mal prezentazzjoni rigward il-rapport dwar um, il-nomina during Strasbourg. Um, so I will come first to the coordinator. Adna maħtar nix um, rapporter dwar il-rapport annwali u san um, Naddi l-mikrofonu lil vice President, Grazie ħafna, Signora President, eh, membri membri distinti u il pjaċir tijaj li niprezenta il rapport annwali tal-ECB tal-2010 illi jirrappreżenta parti essenzjali tal- tal-responsabilità tagħna ta' trasparenza jiena nixtieq unistenna nistenna skambju li ħalli frott rigward um, il-deċiżjonijiet ta' politika monetarja kif ukoll tal-assessjar tal-mikroekonomika jekk irrobkom uh, nifem illi rigward dal-axar punt ġifiri fuq uh, l-outlook mikroekonomiku bħalissa edin f'periodu fejn aħna ma nistawx nikkommentaw dwar il-politika li ħankunu għetna nadottaw. ħan nitkellem ukoll dwar l-sfidi eh, fil-settur eh, fiskali u qabel nikonkludi nixtieq nindirizza il-qafas regolatorju Umbat eventualment naddu diskussjonijiet. Il-politika fil-bidu tal-2000, il-politika tagħna fil-bidu tal-2011 komplet eh, topera eh, f'ambjent li huwa kumpless eh, u ta' sfida kbira. F'Mejju tal 2011 U għaxra kena sfidi ġodda dak li għandu għasamma l-politika monetarja u mill-bidu tal-2010 l-irkupru beda bil-mot il-mot fil-zona euro. Dan seħ minħabba talbiet esterni kif ukoll għal kif ukoll minħata talbiet domestiċi li s-saxhu b'mod ġenerali wara tnaqis ta' 4.1 fl-2009 fil-GDP reali hemm dan nistgħu ngħidu li tela b'1.8 fl-2010 u dan dawn huma riżultati pożittivi qed naraw iktar eh, benefiċċju minħabba li l-ekonomija qed titjieb rridu nkomplu nkontribuxxu għal għatkabbir u naraw li kun hemm miżuri illi jirregolaw il-funzjonament tas-suq finanzjari. Irrid konna approċ approċ koordinat f'każi ta' inċertezzi l-inflazzjoni u koll zdidet eh, sam il-bidu tal-2010 minħabba il- minħabba zjeda fil-prezzijiet ta' kumditajiet globali kien hemm iż-żieda ta' 1.6% tal-ilma fl-2010 u laħaq 2.7% f'Marzu u beħsibu jitla l-2.8 f'April fil-waqt illi hemm il-pressjonijiet hemm naħseb illi l-affarijiet sejrin il-qoddim. Hemm ukoll iżjeda tal-prezzijiet tal-enerġija u iżjeda ta' taxxi hemm indiretti minħabba il-bżon ta' konsiderazzjoni fiskali fis-snin li ġejjin. Fl-aħħar mill-aħħar il-rkupru fl-attività ekonomika jista' jirriżulta minn titjib fil-pressjonijiet ekonomiċi nazzjonali. Fil-waqt li l-indikaturi l-oħra juru illi hemm l-espansjoni hija moderata u eh, il-tbassir fuq eh, tul medju ta' żmien juri illi l-likwidità monetarja tista' hemm tiffaċilita ċertu pressjonijiet ġejjin minn fatturi oħra. F'dan ir-rigward fil-laqa tal-ECB ta' 7 April tal-2011 ġi deċiż illi ir-rata titnaqqas b'25 eh, punti bażi għal sentejn biex nilħu level baxx storiku. Dan seħ biex naġustaw għal politiċi moneta għal politika monetarja ta' diversi pajizi tal-euro. Nixxuq nejdu illi, illi dan mux ħajwassal, ħajwassal, skużawni, għal-inflazzjoni, id-deċizjoni tagħna biex nżidu ir-rati hija eh, konformi mal an tal-Kunsill dejjem biex inżommu l-inflazzjoni bejn madwar 2%. Naħseb din huwa prerekwiżit għal politika monetarja soda. Naħseb eh, illi il-situazzjoni tagħna dwar il-politika monetarja tibqa' dik favur il-ħolqien ta' xogħol eh, fost oħrajn rigward il-miżuri miżuri oħra fl-2010-2011 rigward il-rati ta' interessi eh, fissi ta' inflazzjoni rajna li fl-2011 u 10 nediet program li bieħ il-Eurosystem toħroġ toħroġ bonds illi bihom tappoġġa l pajjiżi Dawn ġew kompletament neutralizzati u l-miżuri kollha li ittieħdu huma temporanji u ħajkunu aġġustati meta xiera. Rigward politiċi ta' politiċi fiskali fil-2010 il-ratio bejn il-deficit u l-prodott gross domestiku eh, zdiet b'medja ta' 6% Individual countries experienced extremely high deficit, deficit rates. Il-ratio ta' dejn iżdiet brata ta' 85% kien hemm ukoll żbilanċi ehm, eh, fil-politiċi fiskali. Kien hemm ħafna pajjiżi illi eh, naqsu milli adottaw dawn it-tip ta' politiċi u um, kien hemm pajjiżi oħra illi saħan sitra naqsu milli milli jilħqu sitwazzjoni fejn jevitaw problemi strutturali. Is-sitwazzjoni fl-aħħar tal-2005 kienet kienet dajfa u ma kienx hemm biżjed infurzar importanti illi Importanti li nikkonsidraw ukoll illi nikkonsidraw illi il-sitwazzjoni kienet eh, delikata ħafna minħabba il-fiduċa tal-investituri u iż-żieda tal-perċentwal tar-rata tas-self eh, speċjalment fir-rigward ta' pajjiżi bħal Greċja u l-Irlanda eh, fost oħrajn il-Portugallu kolli li tal applajnuna xar li għadda importanti li ċertu pajizi kollom eh, riformi drastiċi. Il-Greċja u l-Irlanda kellhom problem biex jagħmlu dan, iżda eh, fil-Portugal importanti li dan iseħ ikun hemm program ta' austerità biex eh, nilħu il-miri ta' konsiderazzjoni. Importanti li nilħu eh, id-dati ta', ta skadenza l-Estonja u l-Lussemburgu eh, huma l-unika huma l-unika pajjiżi fil-żona euro li m'għandhomx m'għandhomx din il-problema importanti li jkollna pjan ta' konsiderazzjoni illi li bihom jissaxħu il-finanzi pubbliċi naqsu il rati rati ta' max fuq self u u koll nappoġġjaw illi kunem inċentivi inċentivi b'saħħithom. Issa nixtieq nitkellem dwar kwistjonijiet ta' stabilità finanzjarja fl-2011 l-ESRB ehm, bħala wieħed minn mill-ESAs ehm, e beda beda il-ħidma tiegħu issa ehm, l-operat misħiħ tiegħu u anki l-entitajiet konsultattivi tiegħu ġew stabiliti importanti um, illi aħna natu l-appoċ sħiħ um, tana u nużaw l-odda analitiċi tana biex eh, ikunem analizi ta' riski sistemiċi importanti u koll illi aħna napoġġaw ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea fil direttiva tagħna fid-direttiva tagħha f'dan is-settur U importanti li sa l 2011 niprovdu l-Parlament u l-Kunsil bżied żmien illi jitpoġġam il-qafas eh, sal-aħħar tal-2012. Importanti illi nofru s-susten tagħna mm, kif diġà qed nagħmlu għal riżoluzzjoni qafas għal mm, settur ta' istituzzjonijiet finanzjari mm, rigward rigward l-indirizzar ta', ta problem fis settur bankarju. Rrit ikonna approċ armonizzat u għed koordinat li sibi u koll għandu, għandu l-mira biex ikunem reġim illi illi taġiċi fil-qafas fejn f'kas illi l-istituzzjonijiet ifallu hija tħares il- l-istituzzjoni finanzjarja Ewropea biex din tkun tista' tkompli taħdem sew rigward azzjonijiet disciplinari f'dan is-settur dawn huma ta' importanza primarja. Rigward fondi li jistgħu li jistgħu jiġu żviluppati fond Ewropew l-sibi u koll et tara illi um, tipprova tnaqqas il riskju sistemiku um, illi jkun hemm um, biex t tixrid globali f'każ illi jkun hemm uh, problema fl-istituzzjoni finanzjari kbar huwa Importanti li innaqsu eh, l-inċertezza mm, rigward mm, il-natura, il-natura soda tal-Banek Ewropew. Ewropej. Naħseb mm, li l-BA ħarġet b'linji gwida iktar iktar rigorużi u rigward u ħajkun hemm iktar ehm, proċeduri ehm, stretti eh, illi ċertu stati membri ehm, ikkonformaw ikkonformaw magħhom f'dan il-kuntest huwa importanti u propizju illi dawn dawn l-opportunitajiet ta' stress test jintużaw minnaħa tal-Ewropa biex biex servu ta' eh, biex servu ta' eżerġizzu tajjeb jepa rekapitalizzazzjoni eh, għas-settur finanzjarju Ewropew. Fl-aħħar nixtieq nifraħ l-komitat kumitat kom għal pakket ta' governanza ekonomika naħseb li dan kien verament neċessarju fil-sorveljanza ekonomika u budgetarja. Ewropea. Jiena b'mod partikolari nifraħ għal proċedura illi ehm, li ġiet eh, maġla permezz tal eh, qualified majority vote il naħseb li eh, il-rwol tal-Kommissjoni f'dan il-kuntest huwa nistgħu nilqgħu rigward il-miżuri politiċi u li huma neċessarji biex ikun hemm konformità bikrija mal-qafas huma importanti u rigward sanzjonijiet fil-qafas ta' sorveljanza makroekonomiku huwa ġiġi appoġġjat magħkom minnatakom u naħseb illi din hija xi ħaġa pożittiva. Il- li jiġu evitati zbilanċi naħseb huwa koll importanti illi namlu użu tal-artiklu 36 tat-trattat il-ġdid irridu nifmu illi rridu nitalmu rridu nieħdu tal-imiet meħtieġa il-konformità tal-istati membri mal patt ta' u stabilità konformi ma, ma, ma dak li intom qed tipproponu naħseb illi rigward rigward dak dak li qed tipproponu aħna nixtiequ ngħidu illi fl-istess ħin il- il-pat ta' stabilita' u tkabbir m'għandux jinkludi iktar eccezzjonijiet u anke fatturi rilevanti bħal sviluppi ċikliċi, ċerti investimenti pubbliċi jew miżuri ta' inuna statali li jistaw jiġu fokati eh, meta jkun hemm il-kriterji ta' deficit u dejn dan jista' joħlo iktar eh, deċiżjonijiet, eh, jista' jwassal għal iktar deċiżjonijiet li mhumiex xirqat mod partikolari f'mument ta' eh, ħtieġa kbira ta' konsolidazzjoni fiskali. Aħna kemm il-darba għadna li sabiex nkunu effettivi hemm bżonn li nifokaw iktar fuq ċertqat limitata indikaturi illi jagħtu r realtà stampa reali ta' zbilanċi makroekonomiċi dawn il-bilanċi makroekonomiċi jfissru jiġifieri illi divergenzi minn xejra sostenibbli bilanċi li jeddu l-funzjonament xejra tal-Unjoni Monetarja. Ma rridux li nilħqu iktar potenzjal ta' tkabbir ikbar li huwa mixtieq huwa parti mill-Istrateġija Ewropa Ewropea 2020. Dan ma jfissirx laqas li nara li hemm bżonn li nikkoordinaw id-dimensjonijiet kollha tal-politika ekonomika tul dan is-semestru Ewropew dak kull ħarġ minn dan il-komitat huwa kontribut importanti għal dialogu li se jsegwi u nittama li dan ikunu finalizzati b'wiċċ il-ġid sabiex dan il-pakett ikun jista' jiġi adottat u implementat mal-kemm jista' jkun. Signora President, Onorevoli Membri, il-lezzjonijiet tal-krizi finanzjarja għall-Europa huma responsabbli għall programm wiesa ta' riformi li konna qed nimplementaw sena li għaddiet e, fokajna fuq żona ta' l-euro aħna sħaqna fuq ir-rabta bejn il-problemi ta' dejn sovran u settur finanzjarju għaliex dawn huma żewġ uċċuħ tal-istess kriżi il-settur finanzjarju jista' jkollu effett negattiv fuq il-politiki tagħna u li aħna nsolvu żewġ problemi dan se jpoġġi iż-żona euro fit-triq lejn tkabbir eh, finanzjarju sostenibbli bżon ta' governanza ekonomika effettiva sabiex ikun hemm iktar sostenibilità fiskali, iktar kompetittività, iktar tkabbi li aħna intemmu il-mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja Ewropea. Dak kollha qed nippruvaw nagħmlu il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew għandhom għanijiet komuni, valuri komuni u eh, se jkomplu jina ninsab ċert jkomplu kollaboraw sabiex eh, jizguraw u jħarsu il-sucċess għall-Europa. Grazzi. Thank you very much. Uh, now we've only got uh, 25 minutes. Baqanna bis 25 minuta u jina se kolli nitlaq nġri għalix eh, irrit imur għalek jina sendur il-koordinaturi u barra mill-koordinaturi għanna il-Adi Podimata u Elisa Ferrera. Għaw xaħatiħor illi jishtiq jintervjeni għalix il-lista se kollina laqa. Tajja pwis, mela l-ewel Jean Paul. Grazzi, Signora President, Sur President, grazzi għal dak il-rapport. Jekk fimt sew, jekk fimt sew u jena naħseb illi fimt sew għax l-interpreti kompetenti naħseb illi il-rapport ta'kom kien optimist. Ma smajtek xemħasseb issa għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net x'se jsir mill-interventi eċċezzjonali tal-ECB illi eh, kien hemm ħafna minnhom dawn l-aħħar U t-tieni net x'għandna naħsbu dwar il-xnijat dwar il-dejn eh, tal greċa li probabilment mux se jasal li jitħallas qatt. We'll take these one at a time. Naħseb illi nieħdu mistoqsija uh, naħduhom waħda waħda. Well, um, it's always huwa dejjem eh, diffiċli li eh, wieħed eh, jikkalkula ton ta' diskors sabiex l-awdituri kunu jistaw jiddeċidu jekkux wieħed pożittiv jew negattiv. Il-koll nafu li situazzjoni hija waħda mwera ħafna biżejjed li wieħed ħares kemm Eh, lejn kemm nfirxu il-djun tal-gvernijiet ta' bosta stati membri biex wieħed jifhem illi aħna wasanna f'livelli li huma ħafna ola minn dawk illi eh, kellna f'Mejju ta' sena li għaddiet. Dan ifisser illi sissa il-miżuri li ttieħdu kemm il-pajjiżi u anke fuq livell Ewropew għadhom ma konvinċewx l-iswi illi huma suffiċjenti biex isolvu il-problema tal-djun ta' dawn il-pajjiżi u din hija ħaġa serja ħafna għaliex ittieħdu d-deċiżjonijiet koraġġużi ħafna u madana kollu xorta l-effett ma kienx dak mixtieq Dawn id-deċiżjonijiet pereżempju ma tqisux pereżempju mill-Aġenzijiet tan-Notazzjoni għaliex eh, deċiżjonijiet ta' assistenza finanzjarja għalla eh, volja kienu jinvolvu ammonti kbar ħafna fissru illi riskju tal-kreditu naqas fl-Europa bħala riżultat ta' dik l-assistenza finanzjarja u xorta waħda dan ma kienx rifless fil-ratings. Fil Anzi, wara illi tħabbru il-programmi eh, kienem anzi eh, l-annotazzjonijiet naqsu. Ġifiri dak l-element tal-krizi, dak l-aspet tal-krizi għadu maħna, ma taffiex u għasserju ħafna bħalissa. Il-mizuri illi aħna ħadna s-sena li għaddit, intużaw minn meta tnedew sissa għal ammonti eh, ta' madwar 12% tal-forniment totali tal-likwidità u dawn ġew eh, issa iktar saru iktar stabli ma dak semmek wasanna sa dak il-livell u ma dak il-programm issa il-uftit ma jintuża. il-programm ma ġiex eliminat imma sissa pal dan iż-żminijiet mhuwiex qed jintuża. Iva xi darba eh, din il-miżura eh, se tinqata għaliex minn natura tagħha stess hija waħda temporanja. Imma waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna ma użajniex din il-possibilità jappropju minħabba l-fat li parti miżieda fil-firxa ta' dawn id-djum dawn l-aħħar jappropju il frota għal dawn il-xnijat illi eh, għedin jiċirkolaw minkejja l-fat illi dawn il xnijat ġew miċħuda eh, anke mill-gvernijiet xorta waħda għadna nisimawhom ħafna persuni, istituzzjonijiet illi eh, għandhom uh, interess illi dawn il-xnijat ikomplu jiċirkolaw għalix għandhom xi gwadanjaw f'dan l-aħħar se fl-aħħar mill axar sejkunem ristrutturar fiż-żona euro, mbagħad ikun diffiċli ħafna illi wieħed jiġġielet kontra dawn l-iżviluppi l-aktar reċenti. E, il-pajjiżi aktar vulnerabli Eh, jew qegħdin eh, bħalissa għaddejjin minn eh, ċerti programmi jew inkella qegħdin jitolbu il-programmi. Issa dwar ir-ristrutturar ta' dejn tafu fuxin l-pozizjoni tagħna, il pozizjoni tagħna jgħali hemm il-programmi, il-programmi kienu maħsuba flimkien u mfassla flimkien mal-IMF din uh, f'postom rridu jkunu applikati irrispettati, ovvjament eh, dawn mhumiex affarijiet eh, fissi, il-programmi ma jeżistu u għanna nimxu fuqhom u mhux natu najdu minn qabel illi il-programmi mhux se jirnexxu, mhux se jagħtu riżultati mixtieqa. Grazzi ħafna. Il-koordinatur li miss hija kej għandek mistoqsija? Grazzi ħafna, Signora President, eh, nitkellem fil-qosor ħafna. Inti semmejt font ta' rizoluzzjoni u waħda mill-mistoqsijiet illi jieni jiena saqsejt il wieħed mill-Viċi Presidenti tal-ISRB illum huwa jekk huma ħasbux illi hemm biżejjed kapital addizzjonali fis-sistema sabiex ikun hemm ammont ta' flus kbir imwarrab u jekk hemmx riski li dan jekk dan issir mill-perspettiva tal-ECB tista' tgħid li jekk hemmx biżejjed kapital disponibbli fis-sistema minħabba l-impatt kumulattiv tar-regolament li għandna biex ikonna fond eh, prefinanzjata għal rizoluzzjoni għal 27 stat membru. Iva, Ja, propju għal din ir-raġuni li mill net tal-diskussjoni li eh, bdejna li diskutu it-taxxa fuq il-settur eh, bankarju dejjem għadna illi irridu inqisu kollox, irridu naħsbu kol propju għal biex nevitaw li kunem peace fuq dan is settur u li dawn il-flus għandhom jintużaw bil-mod l-aktar għaqli u wut li aħna għadna dwar dawn il-fondi ta' rizoluzzjoni illi ħafna mill-taxxi illi uh, twaqfu u li ħafna stati membri għandhom ikunu użati biex ikunem finanzjament ex għal fondi ta' rizoluzzjoni ta' dan it-tip li aħna nħossu illi hemm bżonnu. U element importanti ħafna biex il-qafas ikun komplut dan il-qafas il li aħna għanna bżonnu biex nindirizzaw il-krizi finanzjarja, il-krizi bankarja li għanna fl-Europa. Għalix, ovvjament, il- ġestjoni tal-krizi u risoluzzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji huwa element kruċjali ta' kif wieħed jindirizza l-krizi finanzjarja biex niksbu l-għanijiet ewlenin ta' dawn ir-reġimi ta' risoluzzjoni u għalli eh, naqsu il-perikli morali ma jkunx hemm eh, il-problemi li jinfirxu jittieħdu mill-istituzzjoni għall-oħra u appropju dawn il-fondi il ta' rizoluzzjoni li jkunu prefinanzjati. Ija il-fema tana illi dawn il-network ta' fondi ta' rizoluzzjoni li se jinħolqu dana dejjem skont il-proposta tal-Kommissjoni jekk din tkun approvata dan in-netwerk ta' fondi ta' rizoluzzjoni nazzjonali jistaw xi darba jsiru jiżviluppaw biex jissiru fondi eh, Ewropej ta' risoluzzjoni li mbagħad isservu biex insolvu l-problema ta' sim tal peace jekk ikun hemm kriżi ta' istituzzjonijiet transkonfinali naħsbu illi fl-ħar mill-aħħar dan ikun mezz tajjeb ħafna kif wieħed isolvi din il-problema darba għal dejjem għaliex l-eżistenza ta' din il-problema eh, twaqqaf twaqqafna milli nagħmlu iktar progress Eh, fil-supervizjoni illi tqis iktar perspettiva Ewropea u l-perspettiva tal-spillovers potenzjali minn ċerti stati membri għal oħrajn. Grazie ħafna għad il-kelma l-Sven. Grazie ħafna tal-li tajtna, prezentajtina rapport annwali ta'kom, u nishtiq nirringrazzjak ukoll tal-li ġejta għek jena naħseb, ju importanti ħafna li aħna nistudjaw il-ħidma diffiċli tijak, jena ma naħsibx li nishtiq li kolli l-xol tijak palissa. Għandi zewċ mistoqsijiet jena. l għonet Mela, li si ħadet miżuri ibsin biex tkun tista' tipprovdi lil banek partikolarment fiż-żona euro, ovvjament fiż-żona euro b'ċertu likwidità u kella taċċetta eh, sigurtà eh, naqra dajfa għal dan. U aħna rajna kif eh, rajna zieda ta' eh, stocks oljin u fuq eh, medda twila ta' żmien ta' responsabilità. Itin tini net, L-ICB intervjeniet fuq il-suq sekundarju, ħadet ċertu riski, xtra ċertu prodotti. U jena nistaqsi, intom kif iprovdejtu għal riskju li ħattu? Jekk inħarsu lejn kif issu ta' il-dokumenti differenti li intom aċċettajtu bħala sigurta jew li intom xrajtu fuq dan is-suq sekundarju. U hemm xi kalkolazzjoni ta' kemm ħattu riskju? U dan kif nu rifless eh, fil-kontijiet fil annwali tagħkom, fl-accounts tagħkom. Jina nistaqsi E, u intom u rejtuna fil-paġna 223 qed turu profit. U anka ta' dan iċ-ċirkostanzi tal-riski li ttieħdu intom assamtu profitti lill-Banek eh, Ċentrali. U jina nistaqsi, dan it-qassim tal-profitti. Bażikament, jaqbel mar-riskju potenzjali? Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija, bħalma spjegajt, inti intihom baxxejtu il-rata tal-interessi b'ammont mhux ħażin fuqat il-kriżi. U issa għamiltu l-ewwel pass biex toħorġu minn din is-sitwazzjoni. Fl-istess ħin inti spjegajt li bħalissa mem lebda sinjal għarrata tal-inflazzjoni ew l-inja core inflation rate biex din tiżdiet iżda għanna l-effetti ta' żidiet taxxi kif ukoll il-prezzijiet tal-enerġija, kif ukoll il-prezzijiet tal-riżorsi. U jena nistaqsi, jekk intom xorta waħda zittu ċertu rati ta' interess li dan ħajoħloq eh, aktar problemi għal partijiet l-aktar dajfa ta' zona euro, fil-waqt li fl-istess ħin ħajkunu neċessari fċertu partijiet oħra ta' zona euro. U dan ma jwasalx dubju fuq id definizzjoni ta' inflazzjoni li għedin tużaw u jekk għandkomx tinkludu wkoll mod aktar sistem sistematiku il-kwistjoni tal-inflazzjoni tal-prezz tal-assi fid-definizzjoni tagħkom tal-pressjoni ta' inflazzjoni. Grazzi. Ok, thank you uh, for your... Uh... Grazzi ħafna l-mistoqsijiet li għamiltli. Mela, dwar riski. Ġviri, l-ewel mistoqsija tiegħek. L-ewel net. fejn ir-riski huma aktar rilevanti huwa propju fit-qassim tax-xiri tax-xiri li għamilna. U dan iġifiet nitkellmu fuq il-programm tas-suq tas-securities li kien ta' madwar 77 biljun. Umbat il-programm tal-bonds eh, moħbija huma ta' 60 biljun. Eh, eh, anzi il-bonds koperti. Sa fil-kas tal-bonds koperti, il-risposta ta' dawn il-bonds mhux biss lassi li jinsabu wara dawn il-bonds, iżda u koll il-banek infusom li ħarġu il-bonds, huma huma responsabli għal dawn. Issa għal dak li għandu xjaqsam l-SMP bħalma tafu din għanda maturita' twila u ċertu pajjiżi huma voluti f'dan il-programm, eh, ċertu pajjiżi li huma f'dan il-programm u dan ifisser li aħna ovvjament inserħu fuq l-implementazzjoni b'suċċess ta' dawk il-programmi li fl-aħħar mill-aħħar permettu li dawn is-securities jitħassu. Biex ifakkarkom ukoll li dawn inxtraw fil-suq sekundarju u li inxtraw diġa biskont konsiderevoli, iġvi xtrajnijom. Xtrajnijom e, taħt il-prezz nominali taħħom. U sadan it-tant aħna irċivejna ħafna pagamenti ta' interessi minant dawk l-istess securities li sibtu fl-accounts tagħna. U dawn waslu għal mijiet ta' biljuni tal-euro. Min barra dan kollu, li huwa importanti, aħna diġà mħarsa mill-fatt li aħna xtrajna fis-suq sekondarju kif ukoll il-fatt li kellna dan l-iskont. Aħna zidna wkoll id-dispożizzjonijiet ġenerali tagħna sabiex nifaċċaw ċertu riski mhux biss il-kapital tal-ECB ġi irduppjat, iżda aħna użajna koll ħafna mill-profitti tas-sena li għaddiet sabiex inkunu nistgħu inżidu id-dispożizzjoni ġenerali għal aktar minn 5 biljun euro. Iġbiri dan iż-żieda konsiderevoli hija wkoll ħarsien għal kwalunkwe riskju li jista' forsi jinqala fil-ġejjieni dak u ovvjament il-fatt li rdoppjajna il-kapital fl-opinjoni tagħna jikkonsidraw propju dawn ir-riski iva aħna qassamna l-profetti ma qassamna ftit għaliex il-maġġoranza tal-profitti fil-fatt ġew minħabba iż-żieda tad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-ECB. Issa dwar l-inflazzjoni u dak li jett inti dwar il-core inflation u situazzjoni differenti li hemm f'partijiet differenti taż-żona euro, inti ovvjament taf li it-trattat huwa ċar dwar xinu l-mandat ewlieni tas-sistema eh, tal-euro. Aħna nafu dan U ovvjament aħna rridu nikkonsidraw l-inflazzjoni medja fiż-żona euro. Din hija xi ħaġa li bil-forsi rridu nagħmluha, ma sax nevitawha, tiġri fil-unjonijiet kollha monetarji madwar id-dinja. Issa dwar il-core inflation, Iva din fil-fatt hija naqrola minn wieħed fil-mija bħalissa Iżda il-correlation miex mira għal politika monetarja tagħna intom tafu li l-Istati Uniti biex insemmi per eżempju li huwa magħruf juża dan il-kunċett għaliex nistgħu nuru li fl-Istati Uniti l-correlation huwa indikatur tajjeb ta' l-inflation, l-inflazzjoni tal-headlines tal-qoddim. Din ma tiġix applikata fl-Ewropa bl-istess mod. Iġviri miex idea tajba li aħna nużaw il-core inflation bħala il-mira tal-politika monetarja. U meta l-headline inflation zid, tizdiet, u jina għet li l-flash estimate ta' aprili jadġa f-level ta' 2.8, aħna nafu li riskju ta' second run effects joħorġu eh, mod maġġer. Iġvi aħna rridu nikonsidraw eżattament xed jiġri fil-headline inflation sabiex nkunu nistgħu nistabilixxu l aspettative tal-inflazzjoni. U bħalma qed eh, storikament il-rati tal-interessi eh, qed jibqgħu baxxi. U bħalma qal il-President Trichet fil-konferenza stampa meta aħna ddeċiżejna li nżidu b'25 punt bażiku, eh, basic point, aħna ma ddeċidejn li nagħmlu żidiet oħra. Mela fadal biss seba' minuti għandna Annie Willis namlu zewġ mistoqsijiet daqqa biex nassiguraw li jistgħu jitwiġbu f'daqqa. Eni, grazzi ħafna, Sharon. Grazzi, Sur Viċi President, għall-interventi tiegħi għandi żewġ mistoqsijiet osra u waħda segwit għal dak li qal Jean Paul. Għandak istaqsa John Paul fuq il-ristruttural ta' dejn eh, Grik u jina grata għad tweġiba tijak għal dik il-mistoqsija. Inti qed li hemm ċertu xnijat imma li qed jiġu innegati imma dawn ix-xnija ċerta waħda qed eh, jinstemaw għaliex hemm min qed jagħmel profitt kbir propju minn dawn ix-xnija, tiġifieri kwistjoni il-mistoqsija qegħdin ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex mhux biss xnijat qegħdin jinsistu, il fatt li qegħdin jinsistu xnijat, dan jimmina l-isforz kbir li il-pajis u li il-poplu ta' dan il-pajis qed jagħmlu sabiex il-finanzi pubbliċi eh, f'pożizzjoni aktar b'saħħitha. U tieni mistoqsija marbuta ma' dak li għad fid-deċiżjoni tiegħek ta' 7 ta' April biex eh, nollu biex tollu il-rati ta' interess ewlenin tal-ICB u kien hemm kritika dwar din id-deċiżjoni. Għaliex l-irkupru għadu fraġli ħafna. ċertu ekonomiji għalu li din id-deċizjoni tista' timmina l-irkupru ta' l-ekonomija. Kif ukoll intqal li din id-deċiżjoni li nżidu din il-key interest rate li b'dan il-mod il-flus jiswew aktar tikkomplika l-affarijiet u tamel aktar diffiċli sforz ta' pajizi li faċċaw diffikultajiet ekonomiċi biex il-finanzi tagħhom jiġu lura kif suppost. Elisa. Muito obrigada pela sua presença e também muito obrigada ao Banco Central Europeu. Grazie ħafna tal-li ġejta u grazzi ħafna l-Bank Centrali Ewropew għall-interventi li għamel Eh, f'din il-krizi kontinwi jaddeja. Għandi żewġ mistoqsijiet l net il-situazzjoni tal-Greċja bħal mant għal din qed minn kejja l-interventi. Il-mistoqsija tiegħi hija din. L-indikazzjonijiet huma li din id-deterjorazzjoni għandha x'taqsam ma' operaturi internazzjonali fis-suq li forsi jaħsbu li fuq medda medja u twila ta' żmien il-prospettivi, prospettivi, prospettivi għat kabbir u maqola minn dawk fuq medda qasira ta' żmien ġifir il-mużuri ta' konsolidazzjoni. U fl-istess ħin u kontra l intervenzjoni ta' soltu tal-IMF, dak li għamlet it-Trojka ġifiri il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Fond ta' Stabilità fl-imkien, U la MF ħafna drabi kienet marbuta mal-idea ta' default, kienem dibattitu publiku u n-nis mill-ewel minn kmini ħafna bdew jitkellmu fuq default. U laħarnet l-intervenzjonijiet eh, governamentali u mux intervenzjonijiet Ewropej. Iġbiri f'dan l-sfont kif edin nużaw il-lezzjonijiet li tal-limna mill-krizi fil-Greċ, ġviri mill-Bank Ċentrali Ewropew, fil-mod kif qed jaħdem. U issa għall-krizi Portugiża kif ukoll għall-pożizzjoni tiegħu fuq il-pakket tal-krizi ekonomika. It-tieni mistoqsija. Fil-istress test tal-banek. Inti u l-ICB Kif taħsbu li l-assi ta' dejn sovrani jinsabu dejn il-Banek Ewropew għandhom jiġu kejla, Grazzi. Grazzi ħafna, għandek biss eh, ftit minuti jina ħan itlaq lem, ħan għajt il-ġampol biex iġijaw, għalix xin verament irrit nitlaq, irrit immur nkellem il-presidenza ungeriza. Ġviri, skużani tal-li ħan Grazzi ħafna, naddi l-kelma ġampol, naddi il eh, presidenza il ġampol Nagħti l-kelma lilek issa. Iva fuq strutturar, l-xnijat u diffikultajiet li jista' joħolqu x'jista' jsir. F'dan l-istadju, dak li jista' jsir huwa li nippruvaw insaħħu il-perċezzjoni tal-kredibilità tal-programm li qed jiġi applikat fil-Greċja. Kien hemm aġġustamenti strutturali kbar iżda fl-istess ħin kien hemm xi nuqqasijiet li ovvjament ġew minn tnaqis fit-tul u issa il-programm għal darboħra irrit jerġa jibda jaħdem biex ikun jista' jitratta dan il-punt. It-tieni dak li tħabbar mill-gvern Grek dwar programmi ta' privatizzazzjoni kbar u eh, kuraġuzi għax ħaġa li tiġi implementata u s-swieq irridu jiġu konvinti li dan il dan program ħaj jiġi implementat mod stret. Għaliex dan ovvjament jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv biex innaqsu ir-ratio tad-dejn tal-Greċja u dak il-fatt waħdu jista' u għandu u se jkollu impatt sinifikattiv fuq l-evalwazzjoni, l-evalwazzjoni sil minn min ikun fuq il-possibilta' li il-programm tal-aġġustament fil-Greċja ikollu konklużjoni ta' suċċess. U ovvjament nafu li l-aġġustament tad dejn xorta waħda jrid ikun fil-post għal xi ftit ħin għaliex dan li mhix xi ħaġa li ssir fit-18-il xahar jew sentej. U il greċja għada ma kisbitx il-primary surplus għandaq stantu importanti li il-perspettivi meda medja ta' żmien li issa il-gvern Grek se jippreżenta xi ħaġa konvinċenti ħafna ġifieri ħajjuri li il-finanzi pubbliċi edin, edin jivolvu ġifiri mixin lej financial surplus. U dawn l-elementi huma importanti ħafna, ovvjament, eh, u importanti ħafna u koll li kunu nistaw neliminaw dawn ix-xnijat kollha li qed ikun hemm. Iżda dan ovvjament huwa diffiċli ħafna. Aħna lkoll nafu li sa ċertu punt dan beda f'Ottubru li għadda. U nistaw naraw fis-swieq fil-indikaturi tas-swieq li wara dan kollu eh, l-affarijiet iċaqlqu l fuq. Għaliex kien hemm ċertu perjodu fejn kien hemm interpretazzjoni li il-programmi Ewropej se jittolbu eh, l-involviment minn qoddim tal-settur privatu dan ġi verifikat fit-28 ta' novembru mill-Ekofin un ġi approvat ukoll mill-Kunsill Ewropew fis-16 ta' Diċembru. Iżda minkejja dan kollu Iġbi, iżda sfortunatament ma ġiex eh, eliminat kompletament, e, ġifri għada tider din ix U l-ġurnata ċertu programmi biex nipruvaw nbidlu situazzjoni issa dwar iż-żieda fir-rati u il-konsegwenzi li inti semmejt. Palma qed aħna nistgħu nieħdu deċiżjonijiet biss bażi tal-medja U dakku ma nistanajt għall-mistoqsija tiegħek għax inti forsi rajt ċertu ottimizmu dan huwa minħabba l-fatt li fil-verità din is-sitwazzjoni ġivi ta' kriżi li taffettwa ċertu stati membri ma sfaxxax li rkupru fil-żona euro kollha kemmi. Hemm irkupru dinji mhuwiex eżaġerat, ġifieri huwa modest, imma hemm jgħazzu u qed ikompli dan l-irkupru u zona euro kollha kemm il-tkabir s sena li għaddiet kien aktar mill-li stennejna e, u s-set kompli jizdiet dan l-irkupru. Għanda sant dan il-sens, aħna nistaw naraw li l-elementi ta' krizi li jeżistu u ma seri ħafna imma mumiex qed ixxeklu l irkupru għal-medja ta' zona euro kolla kemmi. U dan huwa element li huwa importanti ħafna importanti biex nibbazaw il-politika tagħna meta l-headline inflation tkun qiegħda tiżdied bħalma fil-fatt qiegħda tagħmel. U dan forsi huwa l-element ta' ottimizmu li għandi jiena fl-evalwazzjoni tiegħi, ġifieri ma naqsu xejn mit-tħassib tagħna dwar x'inhuma l-elementi ta' kriżi li huma preżenti fiż-żona euro. Issa dwar is-Sinjura Eliza Ferreira u l-mistoqsijiet tagħha, huwa dejjem diffiċli ħafna li fi program ta' aġġustament ikunu nistgħu naraw kif nistgħu nsibu bilanċ bejn li nagħmlu wis jew inkella l-aġġustament li bil-fors hemm bżonnu. Huwa dejjem possibbli li wieħed jagħmel żball jew f'naħa jew f'oħra. Iżda din ovvjament nista' ngħidilkom hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet it-trojka Jħarsu leja bċertu attenzjoni ovvjament. Jistgħu jiżbaljaw ovvjament ma kulħadd jista' jagħmel żball. Iżda din hi xi ħaġa li aħna narawha u meta il-programmi jiġu infassla jippruvaw isibu dan il-bilanċ bejn iż-żewġ U intom rajtu li fil-kas ta' ċert problemi, fan per eżempju l-Greċa u l-Irlanda, fit-tmim tal-programmi kien hemm bassir li kien ħajkunem il-tkabbir pożittiv, ġviri jiġifieri wara l-impatt inizjali tal aġġustament li ħaġa ma nistawx inevitawa fid-dawl ta' situazzjoni. U din hija xertament xi ħaġa li rridu napplikaw ukoll fil-każ tal-Portugal. U dan huwa punt li nikkonsidraw ħafna fil-fatt. Issa dwar l-istress test u l-konsiderazzjoni jew l-applikazzjoni tal-tuħ fil-kodba tal-banek, ġifiri din xaġa konsidrajni għaw koll s-sena li għaddit fil-stress tests, aħna naħsbu li ma tkunx idea tajba li l-autoritajiet jiddefinixxu huma stess ma il-haircuts li ħajġu applikati għal dan il-banking book li ovvjament ħajkun kontra l-pożizzjoni tagħna li il-programmi fl-aħħar mill-aħħar se jkunu implementati b'suċċess u mhux ħajwaslu għal ristrutturar. Iżda fl-istess ħin aħna tajna lil-suq l-informazzjoni kollha li hemm bżonn għall-analisti jew il-banek ta' investimenti u investituri b'mod ġenerali sabiex huma jkunu jistgħu faċilment jagħmlu l-kalkolazzjonijiet. U dan jgħod aktar f'dan iż-żmien fl-istress test għax mhux biss eh, ħajjon ħarġu nħarġu l-banek wieħed wieħed iżda wkoll istruttura ta' maturità ta' dawn l-exposures. Din hija xi ħaġa li ħadd tiġi mikxufa u din ħatejn il-kalkolazzjonijiet mill-analisti. Grazzi. Grazzi ta' dawk il-tweġibiet preċiżi, nirringrazzja l-interpreti tal-li eh, għadu mana sissa. Ma kienem tweġibiet illi Eliza kienet qed tistennihom u ma stajċ ninterrompi. Grazzi, najdilkom illi laqa tal-komitat li mis sessir il-2 fil 9 ta' Mejju mill-7 ta' filaxija sa' 9 fil Strasburg. Grazzi, Sur Vice President.